Good morning, everybody. Um, in... Bonġu, signori. Ma tantx għandna għawija qawwija llum anke minħabba li il-kollegi mill pepe baqgħu Helsinki. Xorta waħda ħanibdew bil-laqgħa tal-lum u l-ewwel nett għandna l-adozzjoni tal-aġenda jekk ma' oġġezzjonijiet l-abbozz tal-aġenda jista' jiġi adottat mingħajr bidliet mhix qed nara oġġezzjonijiet jiġifieri napprovaw l-aġenda. Għandi mbagħad xi aħbarijiet x'naqsam magħkom l-ewwel nett ħajkollna workshop fuq approċċ ġdid għal mart tal-moħħ illi ħaj sir fil-21 ta' novembru fl-10 ta' filgħodu sa' nofsinhar. U l-membri huma meħba bihom. L-interpretazzjoni għallum għandna interpretazzjoni fil 21 lingwa però m'għandniex l-Estonjan, l-Latvjan u l-Irlandiż. Imbagħad il-files ta' din il-laqa ħajkunu disponibbli elettroniċi u l-laqa ħatkun web streamed. Issa, dwar l-negozjat interstituzzjonali li hemm għaddejjin fuq it-tnaqqis tal-impatt ta' ċertu prodotti tal-, -tal plastics fuq l-ambjent, diskussjoni pjuttost importanti mal istituzzjonijiet L-ewwel trilogu informali fuq single use plastics sar nhar it-tlieta 6 ta' Novembru fil-Parlament. U matul il laqgħa l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni kellhom l-ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq il-pożizzjonijiet tal-kolleġislaturi. Imbagħad kellna wkoll diskussjoni estensiva fuq bosta punti inkluż il-konsum u it is miżuri relatati magħhom artiklu 4 nes wieħed parti għal limitazzjonijiet fuq il-tqejt fissu artiklu 5 nes wieħed parti B kif ukoll responsabilità stiża tal-produttur artiklu 8 u għannes wieħed parti E kif ukoll miżuri ta' ta' ġbir separata artiklu 9 għannes wieħed parti F il-level tekniku ġimandat biex iġi eżaminat l-emendi kollha sabiex ikun hemm kjerifika u allinjament fuq kwistjonijiet tekniċi. It-trilogu li jmiss kedata 28 ta' Novembru fi Brussell. Naddu issa għall-ewwel diskussjoni tal-ġurnata. Dibattitu konġunt fuq l-implementazzjoni tad-direttiva 2009 128 isi fuq l-użu sostenibli tal-pestiċidi flimkien mal-implementazzjoni ta' prezentazzjoni tal-IPR studju fuq l-implementazzjoni eh, fuq l-użu sostenibli tal-pestiċidi. Il-rapporter Gitte Gutland fuq kif ħan istrutturaw diskussjoni l-ewwel ħanati il-kelma li PRS sabiex ikollna prezentazzjoni fuq dan l-istudju li għal 15 minuta b'kollox. 15 minuta biex tagħtu din il-prezentazzjoni ta' l-PRS u mbagħad ngħaddu l-kelma lir rapporter li qiegħda magħna merba, Sinjura. Imbagħad nisimgħu l-shadows u mbagħad niftħu d-diskussjoni għal membri l-oħra tal-kumitat u membri wkoll tal-, -kumitat, kumitati pest u agri. Niftaħ il-kelma, niftaħ il-diskussjoni l fuq dan il-punt li PRS rappresentazzjoni minn iċħa Nieħu ħafna mill-ħin ta' riċerkaturi eċċellenti maħna, sempliċement nirringrazzja l rapporter u tim tagħha l appoċi li tawna matul dal-istudju. Nirringrazzja koll ir-riċerkaturi esterni tagħna il-Konsorzju f'kollaborazzjoni ma' Arcadia International di kelma lil Daniel Town u Alan Gorni illi ħajatuna l-prezentazzjoni fuq dan is-suġġett tant interessanti Daniel. Grazzi Melan. Signuri, Flimkien mal-kollega Ene Gorni, aħna onorati li tajtu dal-opportunità li nippreżentaw l-istudju tagħna fuq l-implementazzjoni ta' Eh, l-użu sostenibli tal-pestiċidi, direttiva 1928. Mela, wara introduzzjoni qasira li nfakkarkom l-approċċ tal metodoloġija u t-tir aħna ħanatu l-eżit jew l-nin ta' riċerka qabel ma nikkonkludu bl-ista ta' rakkomandazzjonijiet. Dan l istudju sar f'Marzu sa' settembru ta' din is-sena fejn saret evalwazzjoni ex post tal-implementazzjoni tad-direttiva tal-ikel fukajna fuq trasposizzjoni, applikazzjoni u nforzar tad direttiva. U fukajna mod partikolari fuq l-elementi tad-direttiva essenzjali għat-naqis tar-riskju fostom it-tmien prinċipi ta' eh, l-IPM, Integrated Pest Management. Aħna napplikaw Um, metodoloġija bazata fuq approċ żewġ livelli. L-ewwel net biex namlu din l-evalwazzjoni ex post tal-implementazzjoni tad-direttiva skont il kriterju standard rilevanza, koerenza, effettività, effiċenza u l-valur miżjut Ewropew. Għal din il-parti l-approċ tal-ġbir tad-data kellha um, iterative review. U saru żewġ żewġ kwestjonarji pan-Ewropej u intervisti. It-tieni livell kien li fukajna fuq tlet affarijiet l iżvilupp ta' indikaturi ta' riski armonizzati, tieni waħda l-implementazzjoni ta' direttiva imma ifukajna b'mod partikolari fuq il-limitazzjoni u proibizzjoni tal-użu ta' pestiċidi f'ċertu żoni speċifiċi. U t-tielet tema kienet l-ess l-istima tal-impatt tal-pestiċita fil fuq l-ilma tax-xor pal dan it-tieni livell ġbir ta' data sar fuq intervisti għażilna sitt stati membri kena sitt eh, case studies għal kull wieħed mit-temi qabel ma nippreżentaw reżiti tal- dawn il-case studies, xtaqna nagħmlu żewġ kummenti preliminari l-ewwel nett. Id-direttiva edha skopri għasam politiku ġdid li ma kienx regolat qabel u għalhekk l-NAPs huma ġodda l ħafna mill-Istati Membri National Action Plans illi ovvjament ikun hemm daqsxejn dewmien bejn il- tħul fis-seħ tal-politika u l-aspettativa realistika għal riżultati konkreti. U t-tini net għandha wkoll il-dinamika tal-atturi ġifiri. Aħna qegħdin naraw isu illi f'daw l-aħħar 18 snin kien hemm status quo. Għax għamilna studji f'dan il-qasam fil-mod rajna illi il-pożizzjoni tal-stakeholders u l-awtoritajiet baqgħet stabbli f'dawla ħara xar snin. U t tini net fuq ir-rata ta' kemm wieġbu il-stħarriġ tagħna kien tajjeb minnaħa tal-stakeholders imma kien biss ta' livell sodisfaċenti minnaħa tal-autoritajiet nazzjonali issa l-eżit jew l-enin tal-evalwazzjoni. Fuq relevanza, l-ewwel, it tita direttiva du validu. Memx bżon kbir il-niblu leġizlazzjoni f'dal istadju imma xi NGOs jixtiequ li jżidu tir ieħor addizzjonali biex innaqsu id dependenza fuq l-użu tal pestaġidi għax huma tal-opinjoni li danna mhux tiri fles biżejjed fit-test attwali. L-istess NGOs għal ukoll illi il-pak għandha konsidra aktar approċċi ta' l-ITM. Issa, f'koerenza. Il-koerenza legali l-ewwel. Bej, leġizazzjoni Ewropea għanna koerenza kbira ma' oqsfa oħra legali tal-Unjoni Ewropea imma koerenza f'termini ta' forzar implementazzjoni narraw illi hemm livell baxx ta' approvazzjoni ta' low risk substances. U il tqejjid ta' regolament PPP fis-suq dinja ħaġa li ġesta semmejnija f'rapporti oħrajn. Specialment l-evalwazzjoni riċenti tar-regolament PPP. Effettività. Hemm qbil li sar progress fil-maġġoranza tal-Istati membri. Speċjalment fir-rigward ta' obbligi għal taħriġ ta' użi ta' utenti professjonali. U ma biss ftit però riżultati konkreti illi ġew reportati fir-rigward ta' tnaqqis ta' riskju u ftit biss stati membri għandhom tiri kwantitattivi f'termini ta' tnaqqis tal-użu tal-volumu u tnaqqis ta' riskju. Dan speċjalment fil-rigward tal-implementazzjoni ta' artiklu 15 ta' direttiva ġifir dak għandu xaqsam mal-IPM fejn memx għodda bizzejet sabiex jitkejjel il-progress u fil-fatt il-bdiju ma tinċif moħ bizzejet l-IPM. Issa, il-kriterju li jmiss tal-effiċenza, il-rizorsi huma nieqsa l-għonet il-budget u l-implementazzjoni tal-leġizlazzjoni bl-eċezzjoni per eżempju ta' Franza. Memx bizzejet rizorsi għal fondi ta' riċerka biex ikun hemm metodi alternattivi jew biex ikun hemm promozzjoni ta' prezzi tajba ta' IPM. U għalhekk il dejjem kien hemm nuqqas ta' kapaċitajiet biex jingħata parir dirett li razzett. Imbagħad Il-valur miżjud fuq livell Ewropew hawnhekk hemm konsensus bejn dawk il wieġbu għall-istħarriċ l-istati membri ma jirċivux um, riżultati aħjar minnar l-SVD fuq livell Ewropew. Anzi, fil-fat, l-iskam ma jkunx hemm laqas il-possibilità li jkun hemm diskussjoni bejn l-Istati Membri, Kummissjoni u għarfin um, komuni fuq it-tnaqqis tar-riskju. Issa, it-tlet temi li ġew studjati waslu għal dawn il-konklużjonijiet li ġejjin l ewwel nett. Indikaturi ta' riskju għaddej xogħol fil rigward ta' annes erba ta' l-SUD fuq l-indikaturi ta' riskju u l-istudju wassal għal konklużjoni l-indikaturi minn dawk li huma sempliċi deskrittivi għal dawk li huma bbażati fuq il-modelli ġew żviluppati sal-2015 bejn l-2005 u l-2015. Imma x-xogħol ta' riċerka fuq l-indikaturi ma baqax għadej bl-istess rata, għax qed jistenna anki l-approvazzjoni ta' dawn l-indikaturi fuq livell Ewropew. Ħaġa importanti hawnhekk titratta il-kwalità fjakka u nuqqas tal-uniformità tal-użu tal-pestiċida. Din id-dejta miex tajba bizzejja biex ikollna niżviluppaw indikaturi. Imbagħad fuq l-istudji li għandhom x'jaqsmu ma tnaqqis riskju f'żoni speċifiċi artiklu 12 direttiva l-ewwel sibna li hemm tiġa hemm limitazzjonijiet ta' bażi ta' valwazzjoni tar-riskju fuq regolament PPP, regolament 1107. Umbaħt, hemm limitazzjonijiet oħrajn li jsiru fuq livell nazzjonali, anke stata nazzjonali f'ċerti stati membri, f'ċerti stati membri bħal Franza u Benju u l-Belġju ipprojbixxu l-użu tal-pestiċidi fiż-żona fiż-żoni pubbliċi u stati membri oħra din jiddiskutu din rajna wkoll illi Pjanijiet azzjoni nazzjonali mhux neċessarjament jispeċifikaw l-approċċ implementati u siguraw li jkun hemm preferenza għal miżuri bioloġiċi u ta' riskju baxx zoni speċifiċi. L-ħajr ħaġa li studjajna kienet l-impatt tal-preżenza ta' sustanza kimika perikoluża fil maċċajb Tiġa hemm obbligi bis-saħħa ta' direttiva tal-qafas tal-ilma mhux biss il-PPE imma wkoll sustanzi oħra hemm buffer zones għabbażi ta' sustanza għabbażi tal profil tossikoloġiku imma hemm biss ftit attivitajiet u programmi bl istati membri fir rigward tal-hedges fl-ilma tal-wiċċ. Imbagħad l-istudji ambjentali u soċjo-ekonomiċi relatati mal-kwalità tal-ilma biex jikkwantifikaw l-impatt tal-pestiċidi. Aħna nħossu li dawn eh, l-istudji espansivi mhumx bżonnhom għaliex m'hemm l-ebda metodoloġija konkreta attwalment il-monitoraġġ tal-eżistenza ta' thresholds hija l-iktar miżura importanti l-lum il-ġurnata, volja ma ta' tibdu garanziji. L-tim tal-istudju ijat jiproponi tlet tipi ta' rakomandazzjonijiet. L-ewel net, rakomandazzjoni ġenerali biex ikunem governanza aħjar fuq l-implementazzjoni aħjar ta' direttiva. Aħna mnek nirrakomendaw li l-autoritajiet nazzjonali kollom l-għol attiv u ma jillimitawx ruħom għal attivitajiet ta' kontroll. Anzi, għandhom immexxu l-implementazzjoni tad-direttiva. L-Istati membri għandhom ukoll jaċċertaw li kurem kollaborazzjoni bejn l autoritajt nazjonali relevanti, per eżempju l-ambjent, l-agrikoltura u oħrajn, u ikunu koordinaturi, hemm bżonn ta' iktar koordinazzjoni. Apparti minn hekk, skambju ta' informazzjoni bejn l-atturi fl-istati membri għandu jiġu sviluppati zjed minn għodda sviluppati fuq livell Ewropew, pereżempju iktar proġetti ta' riċerka, koordinazzjoni, eh, pjattaformi bħal Eranet, eccetera. Fuq ir-reviżjoni ta' NAPS, aħna nħossu li stati membri għandhom jkompli jiżviluppaw tiri kwantitattivi attualment mannix bizzejet minnom daw fin naps attwali u jrid ikun hemm iktar kalendarju miri eh, preċisi anke fuq mhux koperti mid-direttivi imma li jistgħu jgħinu sabiex jintlaħqu ehm, it-tiri ta' leġiżlazzjoni. Mbagħad, it-tieni tip ta' rakkomandazzjoni titratta li Zvilupp u promozzjoni iżjed tal-implementazzjoni tal-IPM, ir-rakkomandazzjoni tagħna U daw li ġejn. L-autoritajiet li jifmu illi eh, biex tiżviluppa IPM tajjeb li rriti il-ħin u għalhekk għandu jkun hemm illi il-paradigma tal-rotazzjoni tal-uċċuħ tar-roba jieħdu żmien. Għadin nitkellmu fuq iktar minn tliet snin. L-IPM irid isir prodott prodott skont li tal raba. U dak li huwa tajjeb għal Spanja mhux bil forsista japplika wkoll għal Polonja l-linji gwidi ridu jieħdu konsiderazzjoni speċifiċitajiet eh, lokali ta' kif jitkabru il-prodotti. um, gruppi operattivi fl-IP agri u għandhom ikunu meqjusa bħala um, azzjoni pozittiva mbagħad pjattaformi bħal Eranet għandhom jgħinu sabiex jippromovu u iqasmu u koll laqwa prassi fuq l-IPMs. Issa, l-aħħar Rakkomendazzjoni fuq l-IPMs għamżon t-sidri ċerka u svilup, sissa ma sarux bizziet forsi f'dan ir-rigward il-politika trid tippromovi daw l-isforzi tal-R&D. Irridu naċċertaw illi il-messagġi jgħaddu għand il-produtturi, għand il-btiwa u l-IPM spistiġi assoċjata ma' spejjeż addizzjonali li jridu jkunu patija bat minn sussidji u assigurazzjoni u inċentivi finanzjarju tas-suq biex ħeġġu li produtturi jaddu għall-IPM. Umbat biex jiġu indirizzati il-miżuri. Indikaturi armonizzati li jkunu model based għandhom jiġu għandhom jiġu maħsuba issa sabiex komplu progress fuq dak li sar u l-istati membri iridu jagħmlu iktar sforzi ambizjużi biex ikun hemm data iktar preċiża. Iġifieri essenzjalment dik kienet il-preżentazzjoni qasira tagħna fuq il-riċerka li għamilna u nistednukom taqraw ir-rapport tagħna li għandu ħafna iktar dettall u uh, punt interessanti, issa aħna lesti li wieġbu kwalunkwe mistoqsija li tistgħu tamluna. Grazzi, grazzi wkoll tal-iżamejtu mal-limitu tal-ħin, naddi l-kelma issa li rapporter is-Sinjura Gutterland. Grazzi. Grazzi tal-rapport eccellenti tal-presentazzjoni u kol li smajna minnaħat tal-IPRM. Nħantikom prezentazzjoni minna ħatijaj għan nġalura l-fnaffarijiet li l-IPRS u kol semmi u kol. U għan semmi fil-prezentazzjoni tijaj. L-użu sostenibili ta' direttiva tal-pesticidi um, hija fis seħf 2012 u għandek firxa ta' miżuri biex l-Ewropa tkun tista' tigżi użu sostenibili tal-pesticidi billi naqsu r-riski u l-impatt tal-użu tal-pesticidi fuq is-saħħa tal-bniedem kif ukoll fuq l-ambjent u billi promovi l-użu ta' dan il-ġestjoni tal-pest l-IPM. F'kien klim ieħor din id-direttiva fil-fatt li ta' importanza ewlenija. Peress li huwa l-istrument ewlieni biex naraw illi l-Ewropa tbiddel għal bidja eh, li u agrikoltura li tkun iktar sostenibbli li jżomm livell tajjeb u sostenibbli ta' produzzjoni ma fl-istess ħin ixxejjem is-sustanzi tossiċi minn l-artijiet u l-ħamrija tagħna. Fid-dawl ta' dak li qed jiġri fuq livell ġenerali fuq il-proċess ta' awtorizzazzjoni tal-pestiċidi fl-Ewropa fuq naraw kif biex naraw kif jaħdmu eżatt. Naħseb li dan huwa żmien tajjeb biex naraw kif l-istati membri fil-fatt qegħdin jsegwu din id-direttiva. Jiena mbażajt ir-rapport tiegħi, x-xogħol tiegħi fuq la rapport, la bosta rapport ta' sejbiet l valwazzjoni tal-Kommissjoni kif ukoll l-istudju xjentifiku tal-IPRS. Jadna kif smajna. Ġuni grazzjakom ta' dan. Illum għandna idea ċara tad direttiva tal-qada twali tad direttiva kemm kien hemm xi progress fil-partijiet implementattivi tad direttiva l-implementazzjoni hija żgur mhix sodisfaċenti. Ħafna lokal titjib fil-fatt jekk aħna ħannaqsu l-użu ta' pestiċidi fl-Ewropa, tella mhux nqas mid-disajnijiet u minkejja li hemm pestiċidi ġodda fis-suq li jistgħu jintużaw fuq baxxa, L-użu pala medju medja ma naqas dan l-ħar snin. L-użu tal-pestiċidi għandhom rwol importanti x'jaqdu fil-produzzjoni tal-agrikoltura u tal-ġoħ tal raba tal-Unjoni Ewropea għaliex dana jiprotegġi mill-mart u l-pests Però ovvjament il-pestiċidi għandhom eh, impatt negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem u jkollu impatt negattiv fuq is-ekosistemi jikkontribwixxu għal telf il-biodiversità inkluż eh, fil-tnaqqis tal-popolazzjoni ta' insetti. id-din mm, hija ta' sara ħafna hija ħaġa li tinkwetana li xi nproteġu l-ċittadini tagħna minn dawn il-kimiċi li jagħmlu ħsara eh, l-użu tal-pestiċidi u residwi tal-pestiċidi fl-ikel huma ta' ħsara għall-bniedem kif ukoll fil-alf tal-annimali u ta' ħsara s-saħħa tal-annimali u jista' jitlu fil-katina tal-ikel u hija inaċċettabbli li għandna pestiċidi illi juru li jfixklu l-endokrini, l-endokrini, issa xorta huma disponibbli madwar l-Ewropa isu xejn mhux xejn. Dawn is-sustanzi jiġu identifikati skont il-kriterji adottati mill-aktar fis. U l prodott tal-pestiċidi li għandhom dawn il-pestiċidi m'għandhomx ikunu fis-suq. L-użu mhux sostenibbli tal-pestiċidi jridu jkunu użati għall produzzjoni tal-ikel. Kulħadd jaf li produzzjoni tal-ikel jkunu dipendenti fuq il-pollinazzjoni tal-insetti. Jekk dawn l-insetti għajmutu minħabba l-użu mhux sostenibbli tal-kimiċi Mena hija sitwazzjoni serja ferm għall-Ewropa u għad-dinja. Fil-fatt, huwa ċari li aħna għandna problema li eh, ma nistgħux nwaqfu l-ekosistemi illi jinqerdu u illi jinqered li biodiversità. Rapport minn WWF wera illi 60% tal-annimali u mammali u mm, ħut u rattili eh, ilhom estinti minn sebajnijiet. U ħafna studju rew li l-insetti naqsu b'xi 75% fil-Ġermanja dawn l-aħjar 30 sena. Żewġ każijiet ix-xjentisti jgħidu li minħabba l-pestiċidi fl-agrikoltura. Bħala waħda mir raġunijiet ta' illa għaliex għandna dan il imwiet ta' dawn l inzettu u l-annimali qed jisiru f'massa. Mhijiex ħaġa li jitħassib sendi. Huwa ċari li aħna kemm issa u kemm ukoll fuq żmien twil ma jistax nibqa' din dan l-użu ta' pestiċidi daqshekk intensiv. il-użu pestiċidi bħala ħaġa dominanti biex tiġilet il-pest u l-mart mhijiex aċċettabbli għalix l-użu fit-tul tagħhom ifisser li dawn il-pesta jisiru għal għalihom u jfisser li eh, jankwetanti li l-istati membri mhumiex qegħdin iżobu mar-regoli tad-direttiva. U għacħar illi xi progressar fil-qasam tal-tamir tal-spraying u l izvilop tal-korsijiet ta' taħriġ u ċertifikazzjoni fuq kif wieħed jista' iktar Eh, jisprejjom. Iba ma tantx kien promozzjoni tal-teknoloġiji alternattivi biex wieħed ikollu iktar inqas dipendenza. Barra minn hekk hemm nuqqas eh, ta' miri kwantifikabbli tu pjanijiet ta' azzjoni u 21 rrapportaw miri għal tnaqqis tal-pestiċidi wieħed d disajn fil-mija kellhom dan it-tnaqqis xi stati membri kellhom il-mira ta' tnejn li huma ħames stati membri biss u għamlu miri illi waslu għal risk reduction targets u dan mhuwiex biżżejjed. Dan in-nuqqas eh, ta' għannijiet, miżuri u timetables għal oqsma differenti jfisser illi effettivament huwa impossibbli illi inti tevalwa l progress madwar l-Ewropa. Ħafna mill-pjanijiet ta' azzjoni ma jispeċifikawx kif ħajjilħu dawn l-anijiet. Jaħasra li l progress ukoll mhux qed isir fil-integrazzjoni tal-IPM. L-IPM huwa ġebla tax xewka tal ehm, din id-direttiva u l-ideja li għom f'sal livelli li huma ekonomikament u ekoloġikament ġustifikabbli u li innaqsu l ħsara li ssir fuq is-saħħa tal-bniedem waqt li fl-istess waqt ma jkun metodi bioloġiċi li ħarġu ħarsu il- il- ehm, il raba minar ma jkollhom il-pest. Ovvjament, però ma kienx hemm investiment sista minna investiment meta l kummissjoni sempliċiment hija kwistjoni ta' edukazzjoni minn tal-Kummissjoni, kommissjoni hemm m'hemmx pjanijiet li jkun hemm konformità ma' dawn il-prinċipji tal-IPM. L-IPM għandu ħafna potenzjal bħala metodu biex jipproteġi l-konsumatur mill-effett ta' ħsara tal pestoċidi huwa imperattiv illi l-istati membri jużaw dan it-toolbox mill-aktar fis mod ta' kif wieħed jista' jżid e, l-użu tal-IPM huwa permezz tal-cross compliance bej tal-aħt l-IPM bejn din id-direttiva u l pagament dirett taħt is-CP. Jiena naħseb li dan tkun opportunità li ma bħala biex ikollna inċentivi ta' veru għall-IPM. Ir-rapport tiegħi wkoll juri li hemm ħtieġa li ma bħala biex inżidu l-abilità li jkollna alternattivi ma' prodotti konvenzjonali tal ma dawk ta' riskju baxx dawn li kontribwixxu fl-istess waqt għall-agrikoltura sostenibbli biex nespandu il toolbox tal-bidejwa billi nżidu il-protezzjoni tal-pjanti. Ħafna bdiewa jużaw pestiċidi kimiċi stabiliti billi jipprovdu alternattivi oħrajn. Li mhijiex tort tal-bidwi. Imma primarjament huma mħazbin fuq li kabru lil mm, uxuħta raba. Ma rridu nżidu l-inċentivi hawnhekk biex il-bdiewa jkunu jistgħu iżidu l-użu tal-pestiċidi u saċertu punt ikollhom iktar alternattivi mhux kimiċi. Iktar riċerka hija meħtieġa biex ikon aktar alternattivi u l-idea li naqsu il- dipendenza fuq il-pestiċidi li jopprovdi alternativ ta' protezzjoni għal pjanti li huma iktar eh, li huma iktar ekoloġiċi u bioloġiċi wkoll. Barra minn hekk għandek il-Harmonized Risk Indicators minkejja l-obbligu ċar f'artiklu 15 ta' direttiva tal-Kummissjoni ta' direttiva il-Kommissjoni xorta ma ħarġitx eh, indikaturi ta' riskju armonizzati li jaraw li l-progress li sar fit tnaqqis ta' riskju l-impatt li għandu fuq il-pestiċidi u l-użu għal mm, saħħa tal-bniedem jista' jkun mm, jista' jkun kejjel sew. Issa, Bħala forma ta' dan tip ta' rapport ta' implementazzjoni li huwa ristrit ħafna, e, ħajna ħana mel iktar elementi u emendi biex ikonna iktar emendi illi ikunu preċiżi. Jien qed nistenna bil-ħerqa biex nisma' x'għandkom xi tgħidu u nistenna bil-ħerqa biex nisma' x'għandhom xi jgħidu reporters e, fix-xogħol li ġejji, fix-snin li ġejjin fix-xogħol tagħhom. And as some colleagues are not in the Grazzi peress li hemm xi kollegi li mhumiex fis-sala ngħaddu għal shadow li jmiss is-Sur Jan Hitama. Grazzi ċer, nixtieq nirringrazzja lis Nina Goodland. Nista'na bil-ħerqa kooperazzjoni tajba biex insibu situazzjoni li aċċettabbli għal naħat kollha. Jina għan foka naqra fuq il-punti u l-għanini li huma importanti għalli nafalda li konna risk alternativi li huma bazati fuq riskju bax, inna nejdu, għanħam u fuq għadi. U l-protezzjoni tal-pjanti. Mm. Aħna u koll irridu nam nistimulaw il- plus one fil-politika agrikola. Forsi għal-alternativa għal-greening Jiena ħafna drabi ngħid illi fis-CAP aħna għandna kondizjonalità stretta ħafna fuq il-mean greening measures. Dan huwa bbażat fuq il-miżuri imma jiena li nixtieq li jkollna approċċ bbażat fuq il-miri u l il ipm fil-fatt huwa dan jagħmel dan jibbu bbażati tal-performance illi jrid nintegraw ħafna iktar Ġifiri nirrixxi il-iktar li jkollna dawn jekk hemm sejħin eco schemes fejn il-IPM eh, jaqbel ħafna hawnhekk miegħu. Umbat, flok dawn it-tip ta' skemi nagħmluhom iktar eh, stizi, iktar wisajn biex eh, innaqsu il-livelli tal-pilastri l-oħrajn li għanna fis-CAP. Aħna bħalissa għandna iktar miżuri ta' għalli xin innovazzjoni teknoloġiċi u dawk teknoloġiċi u hija kombinazzjoni tassew ideali. E, u danna li jintuża l-aħjar għal ġestjoni tal-IPM. Aħna rridu e, sistemi organiċi biex niproteġu il- il-lejqi tal-bdiwa tagħna. Jekk ma jużawx dawn is-sustanzi, forsi riskju jkun iktar baxx. Waqt li ovvjament xorta nkunu qegħdin nużaw eh, dawn il-sustanzi iktar attivi milli daw iktar riskju baxx. Jiġifieri importanti li aħna bl-awtorità kompetenti naraw naqax ir riskju mhux qogħdu ngħidu ifhem iva dinja dawn huma sustanzi dan huma riskju baxx Juri jiġifieri li aħna rridu dejjem rridu sustanza ta' riskju baxx, inti dejjem tista' tara x'inhu l-effett prattiku, pereżempju jekk inti jkollok eh, dożi baxxi ma li jkunu effettivi, eh, forsi eh, jkun hemm argument tajjeb biex ikunu nistgħu nużaw il-riskju mbagħad iktar għoli tal-assistanzi attivi, grazzi tassew. Sinjur ħatinkem. Il-pestiċidi u l-marti huma kliem li s-soltu qas għandna naraw f'sentenza waħda. Jien żgur ma nuża il-kliem pestiċidi u użu sostenibbli dan huwa mod intensiv tipiku tradizzjonali li aħna nipproduċu l-ikel tagħna bih. Aħna ħafna drabi il-nipruvaw eh, inkabru kemm jista' jkun, nipproduċu kemm jista' jkun f'inqas spejjeż possibbli, hekk naħdmu. Imma dana Eh, għal skapitu ta' saħħa tan-nies, għall-ikel tagħhom għall-ilma li nxtorob, għall-annimali, għall-benessri tal-annimali, għall-biodiversità, għall-sikurtà tal-ikel, għall-insetti, ta' mhux affarijiet eh, sostenibbli. Però nsib ir-rapport u pjuttost validu. Hemm Eh, prinċipju ta' prekawzjoni bħala dak ewlieni li ħares n-istati membri u jħares lejn il-mira eh, eh, li għet jista' jivverifika u kwantifikabli kħarsu lejn il-elementi li ħarbtu l-endokrini. Aħna rridu nħarsu lejn sistema illi hija bażi ta' kwalità u mhux ta' produzzjoni tal-massa. Jiena nistana bil ħarqa biex naħdem ma' rapporter u shadows sabiex aħna nkunu nistgħu nagħmlu rapport sostenibbli. Mela membri tal-kumitat jew agri jew tal-modi jekk huma preżentati eh, Signor Breski. Grazzi. Grazzi, Signor Guttalon. Naħseb li prezentazzjoni tiegħek kienet ċara ferm biex naraw illi għandha din l-urġenza. Ninnaqsu l-użu tal-pestiċidi. Nixtieq insemmi li studju li sar fuq livell tal-Komitat tal-Ħodor, Grupp tal-Ħodor. Aħna ħadna għatta ehm, nis volontarju, li volontarjaw, u t-stjajna li kelb il pesticidi u testinjajna il-xar taħħom għalix xar inti jista' jkollok l-effett eh, tal-pesticidi jider. Ħana rajna illi mix-xar eh, t-nej fuq tita kienu kontaminati. Hemm pesticidi il-fxis iktar minn 60% f'Ewropej li qed ġew testjati bażikament biex l-istudju li minna. Hija grafi Għalistaw nejdu li ħafna persuni mumiex kontaminati, ma anke jekk il-persuni jiklu l-bajo xorta ma kontaminati. Allura, jekk aħna nħarsu lejn it-tip ta' kontaminazzjoni li għanna aħna per eżempju għanna l-fipronil. Il-fipronil eh, ila ntuża tintuża mill-2017 eh, imma eh, imma l-ideja hija li il-bioċidi hija il-bioċidi Eh, aħna irridu namlu kontaminazzjoni ta' missir illi għandu għamman ta' pesticidi ma' bat t-tifelti tiegħu għandu tlet tarbit iktar. Minħabba il-ferripinil li qed jintuża. Mbagħad għandek kimika oħra li qed narawha fi Franza fix-xar. Eh, preżenti fix-xar u rridu rridu niprojbixxu għall-aħħar. Il-rapport huwa disponibbli eh, sar eh, fil-Laboratorju ta' Strasburg, ma nisol fid-dettalji, ma importanti. Imil, eh, l-adolescenti bejn l-10 snin u l-20 sena li huma l-iktar friski u kontaminati, allura jam hija xi ħaġa tal-biża di x'inhi l-immaġin tal-Ewropa. L-immaġin tal-Ewropa Ewa pajjiż li mhux qed iħares is-saħħa tan-nies. mijiet u mijiet ta' pestiċidi fi pesticidi li huma per, per Eh, li ħarbtu l-endokrini, li jimblokkaw li jimblokkaw il-mormoni eh, li qed narawhom fis-suq, narawhom fil-kampjuni li huma kanserogeni u li qegħdin naqtlu ċittadini tagħna bażikament. Ita ħadd isu ma tjagħti każ, il-proposti tagħhom ma fjom sugu. Intom qed tgħidu li qed fuq il-proibizzjoni tal-mutagens hypertoxic il-tfixkil endokrinali, il-karsinogeni. Imma mhux fil-verità qed intom tridu pereżempju tattakaw il-Kommissjoni Ewropea, Kommissjoni Ewropea jridu tuna kriterji, tuna l-kriterji, aħna rajna ġifiri, jridu tuna li għaluna li dawn huma l-kriterji, li għatri daħmu fuq kriterji li għadna ma semmejniex, imma li għetejdu le dawn huma kriterji li għet ħartu l-endokrini. Imma għasarna muċa ħagġa dwarha. Dik hija saħħat tal-Ewropa, nafu li ħafna minnhom huma Pro Ewropej li għandha x'aqsam ma' ġbir bidiewa huma ħafna pro Ewropej. Eh, ejja nħarsu lejn enerġija Jina nixtieq il-rapport tiegħek italkom ikun wieħed il-wieħed jista' jserraħ fuqhom illi mhux jajti ifhem hemm pajjiżi li qed inaqsu mhux qed inaqsu, idjom li jagħtu idejat ta' xirdu nagħmlu. Aħna qed jgħidu jridu naqsu l-konsum tal-pestiċidi mhux qed naraw fl-2017 qegħdin nollu l-pestiċidi. Aħna għandna il-pjan eko fitosanitarju, aħna għandna u pesticidi li għedin jinsilaw dak il-qasam għalfej mhuwiex minħabba l u hija l-unions u lobbies eh, agrikoli li qegħdin jiġġeluhom illi jużaw il-pestiċidi għaliex huma marbuta direttament maċ-ċentru ta' beħ tagħhom ta' dawn il-pestiċidi ta' minn fejn jixtruhom il bidiwa Aħna jiena eh, ma nafx kif nistgħu naċċettaw li konna CAP xi bidja intensiva, bidja intensiva dawn il-persuni huwa l-użu tal-pestiċidi, ġifieri noħos li rapportakom Sawa, e, kif qed ngħid, jagħmel osservazzjoni, imma mhux e, mhux offensiv mhux qed jagħti id Aħna e, ftit ftit n nmutu. Ma ta' taraw li emerġenza sanitarja, l-epidemija tal-kanser, il-formazzjonijiet um, ħażina tgħidu fuq livell ta' statu ieħor rridu naqsu. Imma irridu ngħidu le dawn il-pestiġidi kollha rridu jiġu proibiti, niżviluppaw ir-riċerka fil-Horizon 2020 fuq riċerka u innovazzjoni fuq il-prodotti inqas tossiċi irridu iktar evalwazzjonijiet. Jiena nħas illi l-Ewropa hija jiena mital mistija li hija illi aħna qegħdin nollu l-użu tal-pestiċidi fil-bidja qed nitkellmu fuq il-bidja sostenibbli. Imma sostenibbli kif il-qasam kimika iva huwa minnu tiddefendaw l-industrija kimika imma intom xej affattu jiena ħossi li rapport tal-kollega tiegħu wa tajb ħafna imma aħna rridu morru ħafna lil min Għanna urġenza eh, ta' s-saxħa għawnek, emerġenza ta' s-saxħa. Si, eh, grazzi, jekk memx iżjed tal-biet għal-ħin għal-diskorsi, għallura nati l-kelm, anzi, issul ħajterman. Kelma fil-qosor fuq min tkellem għadu min tkellem għadu qabel. Allura ti projbixi l-alkohol ukoll? Hm? Tweġiba fil-qosor għal din mistoqsija fil-qosor. Jek intom ħata xorbu da eh, t-satsa kol jum bisa jkun tajjeb għas-saħħa qabel antioxidants imma wa veru inti tista' tipprojbixxi l-alkohol fuq il-nisat tqal ma tistax tgħid li inti ħat mut jek inti ħadd tixrob l-alkohol jek inti t tixrob Eh, Tazzam minn dan il-pesticidi, għara, ħad għara xieġrilek. Uh, close this discussion at this point, please. Vous pouvez pas tout mettre dans le même sac. Tist, ma sax tkoll tiġbor korx fl-istess keffa. Directly to the... Uh, Joġbok, insommu mal-kwistjoni li għanna, mod Mela. Grazie ħafna. Sur President, nixtieq nagħti tweġiba fil-qosor għal din mistoqsija ħażina. L-alkohol. Kulħadd għandu l-opportunità li jiddeċidi nnifsu jekk jikkonsmax l-alkohol jew le. U l-pestiċidi jekk inti għandek ikel kontaminat mill-pestiċidi, il-konsumaturi għazbis ikunu jafu li hemm għed bil-pestiċidi f'dak li kell eh, eh, u x-pesticidi hemm u ma jistgħux jagħmlu differenza bejnietom. Mela, inkomplu li dan sar eh, diskors jaħraq ċitanti. Jiena ġej minn pajjiż fejn b'mod li jina marriċ niprojbixxi l-alkohol. Imma, is-situazzjoni fl-Awstrija, aħna palissa din fil-presidenza tal-Kunsill u ħafna nis ikunu jistgħu jaraw x'in situazzjoni hemm ma volja il-qasma ta' E, e, e, ta' art organ, organika hija qed tiżdid ma jmur iż Il-rapporti juru illi fis-snin design ix-xejra għall-ammonti ta' pestiċidi baqgħet e, ftit jawis kostanti. E, biedja e, konvenzjonali baqgħet dik li kienet rajna programm agrikolu li qed jaħdem dwar dan qegħdin ngħixu f'dan il-programm ta' agrikolu U jiddispeċi li mhix kwistjoni tal-Awstrija biss imma kull parti tal-Unjoni Ewropea. U issa nagħti il-kelma lill kummissjoni is-Sur Griffith għandek il-kelma. Grazzi ħafna dir rapporter u prezentazzjoni ta' l-istudju APR. APR. Il-leġizlazzjoni li għandna fisseħ hija tajba hija tajba għal bżonnijiet li hemm. Hemm xi dewmien f'dak li għandu x'aqsam azzjonijiet li tieħdu l-Kummissjoni, hemm ftit differenza fl-implementazzjoni mill-Istati membri u nix ftit informazzjoni dwar dan. Hemm stati membri bħal din fil-fażi li jirrevedu l-pjanijiet ta' azzjoni eh, nazzjonali tagħhom u nistennew l-żaw il-pjani tazzjoni ikun hemm titjib f'kull stat membru miri aħjar u miżuri iktar adatti biex jirrispettaw dawn il-miri. Sissa 11 stat membru is-sottomettew il-pjanijiet tazzjoni nazzjonali tagħhom nistennew l-oħrajn sa tmiem dis-sena. Umbagħad nerġgħu nistudjaw pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali u nippreżentaw rapport il parlament is-sena d-dieħla li nittamaw juri eh, jekk l-istati membri aċċettawx u għamlux tagħhom l-aspettativi tagħna. Il-kwistjoni fuq indikatur ta' riskju is-semma kemm fi żewġ preżentazzjonijiet. Palissa ħna għandna indikatur permezz tal-grupp ta' ħidma ta' direttiva fil-fatt qed jintuża qed jissemma u jiġi diskuss illum fil-grupp ta' ħidma. U qed nistennew ukoll il-vot fl-Standing Committee f'Jannar. Mbagħad wara dan jiġi ppreżentat fil-Parlament. Jiġifieri aħna riġna indikatur u qed nippruvaw eh, li konna il-ftejim tal-Istati membri. Issa, kummenti fuq eh, il-ġestjoni il u għan naqblu ma tħassib li semma, per esempio il-revizjoni ta' CAP bħala eh, kondizjoni tal-fattur u għanna bżon kriterju aċċessibli biex il-bidwi kun jista jiġi eh, verifikat iġfri dinja sfida kbira fl 2017 biex naħdmu fl-imkien ma l-istati membri biex nizviluppaw u nuru daw il-kriterji li jistgħu jintużaw fuq livell ta' razzett. U allura biex jisir dan għabżon bżonn preżentazzjoni fil-IPM eh, għanna 14 il-kors kontrattat ma l-istati membri sa' dis-sena li jinkludi zjajjar tar tietzet, e fir tietzet e biex naraw l-affarijiet kif isiru u grupp ta' ħidma apposta li ħaj jitnieda delwaqt biex nistudjaw dan il-fattur. Kien hemm oti ta' parir fuq livell eh, indipendenti u li naraw li kull istat membru jkollu servizz eh, l bdiewa li jagħtu pariri fuq livell indipendenti u nittamaw ukoll li dan jagħti pariri fuq l-IPM hemm mekkaniżmu biex l-informazzjoni tinżel għal livell lokali biex dejjem najnu nassistu iktar li bdiewa fuq il-post. Il-komplessità tal-kwistjonijiet aħjar nieqfu hemm imma naqblu ma tħassib fuq il-prodotti ta' riskju baxx, il-Kummissjoni ippreżentat pjan ta' azzjonijiet biex nippruvaw nippromuovu u ninkorreġix l-Istati membri biex jaħdmu fuq il- l-użu ta' daw il-prodotti ta' riskju eh, baxx u li daw il-prodotti jkunu aċċessibbli Dan il-programm huwa ddisinjat biex nippruvaw nikkolanġixxu li stati biex jużaw dawn il-programmi, dawn il-prodotti ta' riskju eh, baxx. Jiġifieri jekk inti tuża eh, pestiċidja, eh, pestiċidja ta' livellu li ikollok waiting all ħafna Iġfir mhux il-volum biss tal pesticidju li jintuża imma il riskju tiegħu. Iġfir jem differenz, ikun hemm differenzja ikun hemm differenza f'din il-verifika ta' pesticidja ta' riskju baxxu da' koli. Grazzi ħafna u nagħti l-kelma lura li l-EPRS għal reazzjoni qasira tad diskussjoni u ta' dak li għajt il-Komissjoni. Grazzi ħafna. Fil-kommenti kollha. U kiex ħafna mistoqsijiet. Nixtieq nirġi xie għal eh, Sinjura Rijazi, Nervi Rijazi. fuq il-kommenti fuq in-nuqqas ambizzjoni tal-konklużjoni tar-rapport tagħna fuq il-kussjoni tal-kontaminazzjoni, il-prodotti dan perikolużi fis-suq, il-kriterji ta' riskju, ta' sustanzi ta' riskju, aħna minna studju pal osservaturi fuq direttiva f'qafas legali li l-użu tal-pestiċidi, l-proibizzjoni tal-prodotti perikolużi u taħt il-regolament 1107 fuq il-prodotti fitosanitarji ġifiri hija kwestjoni ta' prodotti perikolużi ma jaqax taħt il-studju tagħna. Eja kustjoni ta' użu biss illi aħna rajna, użu u aħna pala osservaturi rajna l-implementazzjoni ta' direttiva u ta' dispozizjoni u l-obbligi ta' direttiva. Uħet mill-punti l-enin ta' din id-direttiva hija illi il-politika mhijiex il-ħin żmien palissa mhux waħda tar-riċerka, mhux qed nitkellmu fuq ir-riżultati, fil prabta mal promozzjoni tal-strumenti ta' alternativi. Alternativi rridu jeżistu l ewel Qed nitkellmu dwar toolbox ta' produzzjoni kimika, imma dawn ma jeżistux. Mħafna każijiet da ma jizitux. Dan hu ħin żmien biex biex biex niżviluppawhom. Dawn huma l-kommenti ewlenin li xtaq nagħmel biex nirreġixxi għal dan il-kummenti. Għal dan il-kumment propjament. Thank you. And now uh, I give the floor to Wissa nagħti l-kelma lir-rapporter. Grazzi ħafna. Għal darbohra grazzi. Kemm il-Komissjoni u l-IPRS għal prezentazzjonijiet li saru anki għall-istudju illi kien ta' ġid kbir għalija. <clears throat> Jina irċivejt koraġġ illum biex xogħol qed nagħmel anke mill-kollegi ġodda ħafna appoġġ, grazzi biex inkun iktar ambizzjuża u biex nieħu abbord il-kwistjoni serja tas saħħa pubblika u, u l-ambjent biex noħodhom b'mod serju u nagħmel l-almu tiegħi biex dan ir-rapport ikun wieħed b'saħħtu għall-implementazzjoni ta' din id-direttiva u li jżid ukoll mal-lodda li huma neċessarji għal-futur li jkun iżjed ta' saħħa u għall-ambjent jiena imħasba fuq il-fatt li insetti jmutu minn użu intensiv ta' pestiċidi jiena stess imħasba meta nisma' fuq annimali, fuq l-ekosistema kollha kemm mill-quta mill-użu mhux sostenibbli li għandna llum. Imħasba wkoll unkoraġuta bil bil eh, bl-aspett tas-saħħa pubblika, tas-saħħa tan-nies, is-saħħa umana u nassiguraw li s-saħħa tal-bniedem tkun protetta. Grazzi ħafna ħanniħu kollox miegħi u nħares il-qudiem għall-emendi tagħkom u diskussjoni max-shadow rapporteurs. Grazzi ħafna. Grazzi lilek bħala l-iskadenza tal-fajl e, għall-emendi hija 13 ta' Novembru fil-11 il-vot qudiem l-envi 22 ta' jannar u nivvutaw fil-plenarja fis-sessjoni ta' frar tas sena d-dieħla. Umbat, grazzi mela ta' din id-diskussjoni, induru għal punt li jmiss li huwa dwar l-implementazzjoni ta' direttiva dwar il-protezzjoni tal-annimali fil-trasport kemm ġewwa u l-barra mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa ir-regolament wieħed slash 2005. Inċed il-kelma lir-rapporter. Iva, grazzi ħafna. Ma nafx. Jekk ikunx tkunx proċedura aħjar jekk nista' jkollna rapport fuq l-istudju nistgħu nibdew bl-opinjonijiet mill-ewwel. Okay, then I think that we should start uh, um, by convinced that we have a report. Minix konvint li għanna rapport, qed il-President. Imma jekk hemm bżonn nistgħu nagħtu l-kelma lill kollega tiegħek. Nissuġġerxin li nibdew bik bil rapport Unbat naqbżu fuq kwistjonijiet oħra li joħorġu minnu. Mela, nħanibda. Grazzi ħafna il-ġurnal il-lodwa tajba dinja bosta opinjoni tal-Gumitat Envi fuq il-rapport fuq l-implementazzjoni tal-regolament 2005 dwar protezzjoni tal-annimali waqt il-trasport ġewwa u l-barra mill-Unjoni Ewropea ir-regola 45 ta' regoli ta' proċeduri ta' proċedura. Kull jum għanna l-animali li li jikunu trasportat minn posta li uħar għal diversi raġunijiet qed jagħtuna stampa mħalta ħafna tal-implementazzjoni li juru avvanzi imma wkoll koll ta' problemi illi jitolbu għal remedju urġenti fil-futur. Fl-2012 jien kont ix tajt il-kellima fuq ir-rapport tal-protezzjoni tal-annimali waqt it trasporta li huwa interessanti. Anzi, huwa taswit il-qalb illi ma tantx inbidlu l-affarijiet minn dakinhar. Bażikament qudiemna għandna l-istess kwistjonijiet li kellna dakinhar. Minkejja dan l-annimali għadhom qed jiġu trasportati f'distanzi twal ħafna, wisq twal għas-saħħa tagħhom eh, eh, f'kundizzjonijiet eh, xej pjaċevoli. U meta tikkonsidra il-ħafna flus li ġew pumpjati f'dil ħaġa u ħafna kontrolli, dawn il-kontrolli huma sporadiċi u żgumu mhux fuq l-istess livell kullimkien il-problema ta' trasport tal-annimali aħna bdejna fl-2005 u rajna ċertu avvenimenti pozittivi fuq il-benessri tal-annimali fit-trasport imma innotajt ukoll li hemm kullana sħiħa ta' problemi li għad baqa speċjalment xi ħaġa li għandna niddiskutu mal-Kummissjoni fuq in-numri. Dawn il-problemi l-ewwel qabel kollox huma minħabba l-fatt li l-implementazzjoni fl-istati membri mhijiex sodisfaċenti u regolament mhux qed jiġi nforzat bl-istess grad ta' disċiplina u serjetà. Kollox ma kollox, fil-Kummissjoni ħafna mill-miżuri pjanati tagħkom ġew imdewma b'ħames snin anka ħames snin meta niġu għal protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport. Dat trasport tal-annimali għandu jippreżenta kundizzjonijiet huwa importanti mhux biss għal benessri tal-annimali stess, imma anka fl-envi meta nitkellmu fuq eh, eh, kwistjoni relatati bħal approċċ tas-saħħa mhux biss tal-annimali ma tal-bniedem ukoll. U ambjent eh, ta' saħħa għax daw kollha huma irrelatati kollha flimkien. U l-annimali jiġu affettwati anka f'dak li għandu xasamma kwalità u ħajkun hemm konsegwenzi meta niġu għal benessri u s-saħħa tal-bniedem kondizjonijiet xej iġieniċi u xej sostenibli iwaslu biex kunem iżjed mart għad ta' punti mill-proposta ta' mill-proposta tagħna qed tajt il-kellima bazi fuq il-fatt li f'dan it-test kena għad ta' kondizjoniet kundizzjonijiet li l lura imma l-istampa ġenerali hija pjuttost diffiċli e, bid-differenza li hemm fl-effettwar u reġistri fl-istati membri fi uksurijiet l-istati membri oħra kien ġew mitluba li jirremedjaw skont ir-regolament wieħed 2005 min-naħa ta' trasport dinja talba li ila ħafna d u rridu nisħu illi il-trasport tal-animal għandu jiġi trasportat għal 8 sijat u nikkonsidraw ukoll l-annimali li tellaw u li jitniżlu fuq il-mezzi ta' trasport u kemm id-dum e- e- dal-mezz ta' trasport biex jitla fuq vapuri, etc. Allura, irridu nintejbu situazzjoni u l-Komissjoni, e- nitolbu l-Komissjoni biex tamil titjib, ettajt il-rapporter. Meta niġu għal kontrolli ta' autoritajt individuali għabbazi ta' regolament 1-2005, il-verifiki jitnaqsu għavolja l-trasport ta' annimali zdiet allura it-trasport tal-animali jistrid isir iżjed deċenti. U approċċ mimli bir-riski għandu e, jiġi valutat e, fejn l-istati membri jivvalutaw u jġudikaw li hemm l-ikbar riskju. Banka l-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiġi mitluba biex Eh, tirrispetta l-regolament 2005 meta l-Unjoni Ewropea iddaħħal fija trasport tal-annimali minn pajjiżi terzi. Daw ukoll iridu jiġu verifikati, allura nitolbu biex nikkonsidraw il-possibilità dwar kif nelbu dat tip ta' eh, evitar Eh, ta' leġislazzjoni li hemm kif nistgħu nsibu dispożizzjonijiet biex nevitaw illi ikunem hemm min jevita jevita ir ta' din ir-regola ta' din il-liġi. Nitolbu l-Komissjoni biex jisibu E, soluzzjonijiet anka biex l-annimali li għandhom e, jinqatlu e, jinqatlu fl-iktar biċċerija qrib ġeografikament u nitolbu li anka l-vapuri ikollhom mandum ma jkunux autorizzati għat trasport tal-annimali jekk ma jkunux qed isegwu l-kondizzjonijiet li hemm nizla. Nitolbu wkoll l-Istati Membri l-Kummissjoni biex jikkonsidraw li jżidu l-ammont ta' sanzjonijiet ċerti stati membri jistajwu ikunu għaxar darbit iżjed minn postijiet oħra. F'ċerti pajjiżi inti tħallas wieħed minn għaxra ta' dak li tħallas fi stati membri oħra. U nitolbu li l-att ta' linji li għanna fil-regolament jiġu rispettati u minn kulħadd u b'mod ekwu hemm ukoll ir-rapport tal-Qorti tal-Awditur li huwa rapport speċjali dwar il-benessri tal-annimali illi eh, qed jiġi preżentat uffiċjali flimkien mal-proposti. U aħna nikkonsidraw dan il-ġimgħa d inħares il qudiem biex nikkopera max-shadow reporters fuq dan. Jiena naħseb illi anke jekk huwa biss Eh, rapport ta' inizjattiva propja hemm xi titjib possibbli fl-interess tas-saħħa benessri tal-annimali u protezzjoni tas-saħħa tan-nies u l-ambjent ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi lilek u issa nagħti il-kelma lix shadow rapporter tal-ICR. Grazzi ħafna l-Onorevoli Dimismar. Grazzi ħafna, grazzi li rapporter għal dan l-abbozz ta' rapport. Ma nista' ngħid li f'dan illi mon ġenerali naqbel 100% magħha l-annimali edin il-fuq fl-agenda tagħna. Meta, speċjalment meta niġu għal-infurzat tal-regolament u l-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport. Dik dak intħassib li ilu għaddej ħafna żmien tagħna l-koll anka jiena mmur lura tal-2016 fejn kont esprimejt ħassib għal benessri tal-annimali meta niġu għall esportazzjoni tal-annimali ħajjin minn għal pajjiżi oħra, benessri tal-annimali kena diskussjonijiet fuq dan is-suġġett, kien kena ħafna esperti u rajna ħafna studji u l-mistoqsija Għatna naqis ta' ħin ta' trasport għal 8 sijad dinja xi ħaġa li hija sistematikament appoġġjata jinkontent li l-Kommissjoni anzi il-Kumitat qed jippreżenta dan il-rapport u joġobni test ta' Sinjura Kredenbach li għal rapporter li naqsu il-ħin ta' trasport għal 8 sijat għanda tkun ikkonsidrata bħala 8 sijat, bħala, bħala assolutament importanti. Sine qua non. U nappoġġjaw kompletament għanna bżon nwaqfu namlu eh, distinzjoni bejn animali destinati għal-bicċerija u animali oħra. Per eżempju, il-parti l-kbira qegħdin hemm eh, atrobbija imma eh, daw iridu jiġu trattati bl-istess mod u l PRS stess tajt li implementazzjoni rispett li infurzat tal regolament hemm bżonn li jitjieb. U dan għandu, u dan huwa riflett sewa fil-labbozz tal-opinjoni, allura fil-qosor hemm xi emendi l-għawnu li u li nistgħu nagħmlu ma dan huwa rapport tajjeb ħafna. Grazzi lilek u għal darbohra l-Onorevoli Heiterman. Grazzi, President. Mela, l għanet nir-ingrazzja l-rapporter. Naħseb li dan huwa abbozz ta' sew eċċellenti jiena wkoll kont qed issegwi diskussjonijiet fl-intergrupp għal benessir tal-annimali ġi diskuss mhux ħażin fil fatt għandna id-dokumentarju u Call for Action li kullħat jaf bih ma jistax ikun illi kullum kien għadin namlu sforzi fis settur tal-bidja biex intejbu il-benessri tal-annimali ma bat fit trasport tal-annimali jisna naqtaw qalbna. U fl-abbas opinjoni hemm ħafna punti illi jina nista' nappoġġa perfettament, pereżempju numru ta' kontrolli li jridu jsivu 1.3 miljuni 31.3 miljoni dawn ġifiri kontrolli jeħtieġu approċ iżjed organizzat fl-Unjoni Ewropea ħaġa li għadha l-bot ħafna jdu naraw x'inhu ma' sanzjonijiet li għandna f'paragrafu 9 ċertu stati membri bil-kem jagħtu każ meta jkun hemm ksur jew jagħmlu u l-problema kbira u koll kif intqal hija bl-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi. Mistaqsija fl-2016 ġibet attenzjoni li għad il-ħaġa fil-fatt bir-raġuna x'aktar l-istampi anzi tħarsu xejn għax titwaħxu. Inkredibbli kif jitrattawhom lill-annimali n-nies e kif toħroġ imbagħad mit-territorju ta' l-Unjoni Ewropea. Jiena smajt li kien hemm veterinarju illi tħallas biex ma, ma biex il-għajne, ħafna veterinari ma jattux, ma jihdux azzjoni, ma jisegwux il-situazzjoni, dun jihdu azzjoni aħna minn hawnhekk anki il-veterinari ħaġoħra. Naħseb illi jina ħa involut f'da settur, naf kemm diffiċli biex kultant inti tabbina leġizlazzjoni ma' qasam ieħor, pereżempju ta' trasport. Sek dan huwa l-każ hawnhekk qed insaqsi kummissjoni, jiena naħseb li għandna bżonn ta' pakkett ġenerali ma nixtieqx li jkollna leġizlazzjoni tal-trasport ta' veterinari li jkollhom impatt ħażin fuq trasport tal-annimali. Argumenti li spiss tisma' li il-postijiet fejn ġabru dawn l-annimali laqas biss jeżistu f'xertu stati membri għax tagħmel biex tirrispetta il-ħinijiet tal- trasport għall-annimali li jekk laqas biss għandek il faċilita illi it-tejje ċirkustanzi gravi illi għandek li tollihom joħorġu daqsxejn l-annimali sabiex jieħdu nifs. Għalhekk l-affarijiet idu jiġu imtejba u rridu nagħmluha l-inqas obbligatorja li jkun hemm postijiet ta' misriħ matul it-triq. Thank you very much and the next. Grazzi kellem li mis migwe. Surek. Għasaf, President, l-għal nat. Grazzi tal-rapporter Kadenbeck għal l-opinjoni, l-abbas opinjoni, kollegi. Jiena użajt il-vakanzi tas-sajf tijaj biex nara eżattament xinu l-valut fit-trasport tal-animali mart fi slovenja u l-Kroazja rajt il-kondizjonijiet li fihom jivvjaġġaw dal animali annimali u tassaw ix-xokjajt ruħi kolli ngħid. Jien ħdimt ma' dan Daniel Hazerkan morna bħala attivisti biex niltaqgħu mal-awtoritajiet tal-Pulizija ta' Slovenja u hemm noqas kbir ta' rispett regolazzjoni, regolamentazzjoni Ewropea, ħagġa wkoll ta' waħġi li rajna bajnejna lix ġejna trattati b'nuqqas ta' rispett totali, anke fl-sejtu stana bħala MEPs mill autorità ta' pulizija ta' Slovenja li qasbis ħallewna nużaw il kameras stana, il-termometri. il termometri ġejna medda bil multi ġew konfiskat il-passaporti kelli nħallas 200 euro l autorità ta' pulizija sabiex jerġgħu tuħuli dan. Imma insomma, ma tajniex qalbina u f'kull van illi tawalna it-temperaturi kienu ħafna aktar għoljin mill-limiti massimi fuħut minnhom kellna anki 40 grad, dawn huma temperaturi estremi għall-annimali, l autorità ta' polizija ma kunu għadin jagħmlu xejn. U meta provajna nikkuntatjaw lill autoritajiet relevanti, ma ġara xejn. Ħatma ġi jagħmel kontrolli, ħatma ħazzjoni dik is-sitwazzjoni fl-Ewropa tal-mistħija. U kummissjoni x'qed tagħmel allura qed jiksbulna, qed jiksbu li ċittadini li jirrappreżentaw u vasta tal li jiġu għatjajduna li jiġu trasportati skont regolamenti Ewropej. U meta rajna fil-Kroazja trasport lej pajizi terzi. Dan kienu kondizjonijiet tassew krudili li kienu għadin jivjaġġaw bihom. Ma ninsaqqa dak li rajt bajnej jemmek. Għas tista' timmaġina li kollok xaħġa bħal din fl europa U ma naħsibx li dina kiena kombinazzjoni li rajna ta' darba. għamilna film tistaw tarawħ issa fil-ġimgħat li ġejjin anki l-kummissjoni tkun tista' tarawha di għax in-nies għandhom id-dritt ikunu jafu eżattament ċert jiġri fl-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-benesseri tal-annimali u protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Tal-annimali, skużawni. Aħna MPs, aħna ġejna eletti u għedin ninjuraw dawna kwistjonijiet tassew ta' mistħijer, nitrattaw kustjoni kwistjoni b'urġenza għax inkella hawnhekk dal-Parlament qatt ma ħareġgħu nitkellmu dwar id-doveri morali jew l-etika tagħna. Din hija krudeltà tal-annimali li qed tiġi legalizzata. Grazzi ta' dalla pozza opinjoni. Għajkun hemm xi emendi li naħamku qatt irressa imma naħseb li bażi tajba ħafna u se nistenna wkoll ikolla diskussjoni animata mar-rapporter Grazzi. Grazzi. Issa għal li e FDD il-Shadow Reporter. Grazzi ħafna President. Jina u kol kontenta li għadin naħdmu fuq din il-relazzjoni, jina kontra Shadow fil-peti fejn ħriġna opinjoni tajba li nittamaw li il- Kumitat ta' Kultura jkun jistejħu konsiderazzjoni. Fuq l-annimali ħajjin din hija ħaġa li toħroġ minn ħafna petizzjonijiet propju minn ħata ċittadini Ewropej fuq il-każ huma ħafna ċittadini Ewropej li importom minn dan u niftakru illi dinna redazzjoni toħroġ ukoll mill ċaħda li kunem hemm kumitat ta' inkjesta minnaħa ta' konferenza tal-Presidenta li kienu iktar minn 223 MPs li talbu. Aħna għazbis kellna l-opportunità li nivvotaw għal din il-komitat fil-plenarja naħseb dana pesta drittijiet u l-prinċipji demokratiċi illi għandu jkollna hawnhekk fil-din il-parlament. Mela, jina kontenta biex xogħol li għamlet il-kollega Kanenbach u appunta tluq tajjeb ħafna huwa rapport illi nittama ikun jista' jgħaddi bl-aktar mod ċar il-messaġġ tal-Parlament li dan ir-rapport hekk kif għandu ma kritiku ħafna fl-applikazzjoni tiegħu u għalhekk għandu jkun ċar il-kundizzjonijiet illi qed jgħixu miljuni ta' annimali fl-Ewropa bħalissa eh, mhumiex tajbin għalina, rridu nikkondinaw mingħajr il-imma u mingħajr jekk l-standards rridu jkunu eh, mizmuma, rridu nikkondannaw ukoll il dawk l-organi ta' kontroll li jaslu idejhom u jiġu jaqgħu jqumhom il-kundizzjonijiet li l-annimali huma kostretti li jivvjaġġaw fihom u nerġa' ngħid il-vjaġġi, id-distanzi twal wis, it-temperaturi għoljin wis, il-livelli naċċettabli, anki l-ikkel li jenata, dan huma problemi li narawhom mod regolari minn dejjem iktar sar inkjesti u denunċi regolari u mem kontroll ta' xej. Mem kontroll ta' xej laqas per eżempju bejn il-frontiera mat Turkija ma' mhux hemmhekk biss, ġifieri daw rapporti jirrapportaw realtà li mhix minna, eh, mhumiex veritiera. U fil-fatt il-Kumitat Edukajtis wiġbuna fitra għal-itra li konna bidinna batna Miluxu għalunna li konformita edha kważi 100%. Inaċċettabli din. Għalek, naħseb li dan huwa punta tluq tajjeb naqbel ħafna ma dawk il-punti illi issemmew. Sen semmi biss ftit li jistaw ikunu inklużi u kol xe punti. Per eżempju, naqas ta' rispett għal eh, periodi ta' mistrieħ, naqas ta' ilma, temperaturi għolja wis eh, dana kollu maffarijiet li jistaw jiġu spiegati aħjar fil-rapport. Aħna minna ħatana ħanatu l-kontribut l-aktar konkret kostruttiv possibli għax tajjeb li tiġa sar. Thank you very much. Grazzi. Issa, kontribuzzjoni addizzjonali mill membri ta' komitat. Siamular. Grazzi ħafna, President. Jena u koll nishtiq nir-ringrazzja li Signora Pettenbeck ta' dan il-rapport. Hemm bżonn nibatu messaċċar aħna fem vi aħna rajna illi għandna regolament li forsi kien dak illi konna beħsibna illi konna imma l-implementazzjoni xejn mitajba ħafna lokal abbuż. L-animali mhumiex fil-verità protetti kif rajna. Fil-fatt, aħna provajna narawx qed jiġri fl-istati membri mal xejn is-sitwazzjoni edha iktar gravi jerġa' fil-frontieri esterni. Nafu li ġela darba l-annimali jiġu asportati barra mill-Unjoni Ewropea ma jnataw xi jiklu xi xorbu. Hemm bżonn ta' iktar linji nigwida, hemm bżonn illi nħarsu lill annimali żgħar pereżempju fil-każ ta' loġliet iktar qar għaliex dan il-periodu ta' 8 snin, ta' 8 sijat ma' nistax jinqabbel, duna naċċertaw din jina konvinta personalment illi għanna responsabilità għal dawn l-annimali biex nizguraw li huma jkunu b'saħħithom kontenti u ma nistax naċċettaw ħin it-twal ta' vjaġġar u għanna problema serja u koll għadin naraw illi f'pajizi oħra madwar id-dinja il-benesseri tal-annimali għadha dejjem issir iktar importanti. Per eżempju fl-Australja, fil-New Zealand għandhom regoli ħafna aktar stretti minna. U din hija xi ħaġa illi tassew irridu nikkonsidrawha. Għamilt ħafna mistoqsijiet jina u koll kummissjoni fuq kif per eżempju nistaw innaqsu it-trasport tan-nemali li jkunu maqtula li biex jiġu maqtula f'pajzi terzi. Hija kwistjoni ta' benesseri ta' animali, ma jekk dawn il-linji gwidi ma jkunux rispettati, forsi irridu anki Eh, niprojbixxu illi l-annimali jiġu esportati biex jinqatlu barra mill-Unjoni, jina konvinta illi jekk ikollna l-annimali għal qtil. Il-kwalità ta' il-laħam tkun aħjar milli jekk kieku jkollhom isofru l-istress. Jidu niżguraw li l-implementazzjoni tkun tajba. U naħseb illi il-kollega ek kif għalilna Is-sitwazzjoni fl-Ewropa mhijiex aċċettabbli laqas it-trasportazzjoni tal animali bil-vapur dinha mhix aċċettabbli. Jekk nħarsu lej sanzjonijiet. U għadin nitkellmu fuq it naqis tal-emissjonijiet ta' diossidu karbonju s-sena d-dieħla. Għadin naraw x'pini u sanzjonijiet jista' jkun hemm għal dawk illi jaqbżu il-livelli bi gramma ta' CO2 forsi nistaw nitkellmu Anzi, nistaw nsegwu dak l-eżempju għawnek għal-benessir tal-annimali u nkunu setti ħafna fl-applikazzjoni ta' sanzjonijiet l-annimali li jitarba barra minn jidbat biex jitarba barra minn l-Unjoni Ewropea għandhom bżonn ċertu protezzjoni, però fil-kas tal-annimali għal-qtil aħna jdu niżguraw illi l-annimali jkunu maqtura fl-Unjoni Ewropea stess u sa għallu li li ħajkun hemm sostituzzjoni għax eh, tal-ħodor u għalhekk ngħaddi il-kelma li sinjura Metz jiena qed nitkellem bħala sostitut ta' shadow. Jiena fil-fatt naqbel ma dak li kien ħajajt u it trasporta tal-annimali m'għandux isir xejn. Iridu ngħaddu minn ehm, kummerċ tal-ħajja għal waħda biss fejn neċessarju ta' la karkassi jew il-laħam. U bekk e, neħilsu l-miljuni ta' annimali minn din il-krudilta għal xej. U bekk ikollna impatt taħjar fuq l-ambjent għax nkunu qegħdin innaqsu wkoll koll l-missjonijiet u tniġġis. Naqbel ma' rapporter li qed jitlop li jrid ikun hemm proibizzjoni ta' kwalunkwe vjaċ li jieħu iktar minn tmien snin ta' tmien sijat, imma aħna ħaresqu emenda biex dan jkun limitat għal erba sijat għal eh, trasport għal qatla jew annimali li jkun għadhom żgħar. Il-veterinari tal-Ewropa fost ħafna oħrajn jemnu li l-annimali għandhom l-ewwel jissemnu u jitqatlu fl-istess reġjun u mhux joqogħdu jiġu trasportati l-ammulaw f'distanzi twal. Waħed minn modi kif nistgħu nagħmlu dan huwa billi naċċertaw il kontinuazzjoni ta' biċċeriji reġjonali u impjanti tal-proċessar tal-laħam u koll, inkluż biċċeriji mobli. U Bekk ma rridu koll aħna illi ma jkunx hemm sijat fuq il frontira kultant idumu anki ġranet fisħana enormi fatalitajiet, sofferenzi orrifikanti ta' ħafna animali u dana minkejja dak li ġi li għedna li traspettaturi Ewropej ġi kunu konformi ma' regolamentazzjoni sal-aħħar sa' destinazzjoni finali, anki jekk din tkun barra mill-Unjoni. Imma, il-kondizjonijiet terribli u nuqqas ta' faċilitajiet f'pajjiżi terzi tfisser li dan ma jistax iseħħ mhux billi ngħidu u għalhekk qed nitlob li jkun hemm ta' l-annimali ħajjin kollha li jiġu asportati lejn pajjiżi terzi. Apparti minn hekk, u kol ukoll irridu nindirizzaw in-nuqqas ta' konformità kbira fost pajjiżi Ewropej u nitolbu wkoll għal ħafna miżuri bħal pereżempju um, standards aqwa tal-vetturi, iktar kontrolli tal-veterinarju, blacklist eh, Ewropea tal-operaturi. Jina nishtiq li l gvernijiet jużaw mekkanizmi b'saħħithom ta' nforzar illi jippermettu jom regolamenti trasportaturi literalment kienu qegħdin eh, jistaw jamlu li jridu saħan sitra eh, joqtlu u ma ikunux responsabli. Grazzi, il-Signora Hazerkamp. Grazzi, President. Kull sena iktar minn 4 miljun bejjem iktar minn miljun majjal tiġieċ dundjani jiġu trasportati mill-Unjoni Ewropea pajzi terti fil-disajniet kontra dokumentarjina ta' kif jiġu trasportati l-animali. Bil-bahar minn partijiet Ewropej u li kont rajt, tant ħassejtu orifikanti, tant kien kaxkixni illi kont bdejt nitlob minn dak iż-żmien biex l-affarijiet jien bidlu u issa da snin kollha wara ma bidel assolutament xejn. U issa komissjoni se dinna li hemm konformità fil 100% dinna mhux minnu, mhux veru. Jiena mort is-Slovenja, mort il-Kroazja wkoll għal żewġ partijiet esterni ġifri fil-dressa tal-Unjoni Ewropea biex nara kif jiġu sportati l-annimali tal baħx eh, Jiġu daw l-annimali, zar, bejjem, oġliet, f'dal-vannijiet u laqqas wieħed li wieħed laqqas van jew trak wieħed ma kien konformi. Jiena Wasalt hemmhekk l-ewwel van kien għadu kmini fil-ħodu, kienet ta' minn sħana, ma xorta kien hemm ġewwa aktar minn 35 grad Celsius. Kull trak kellu temperaturi għoljin wis. Il-annimali kienu tħossom ħażin bis-sħana, kienu jintnu, kienu maħmuġin u kellu għatħossu wis sħana ma kienem lebda veterinarju u lebda ġestjoni tal-animali. Apparti minnek il-polizija kienu għadwa mek biex jiproteġu l-industrija. Il-vetturi ma kienux għedin jikunu kontrollati, ġejn intimiddati mill-pulizija sabiex ma nesqux viċin tal-annimali u nassigurakom li anke l-pulizija korrotti. Din hija problema transkonfinali u dawn ġibdu l-attenzjoni tagħhom fir-rapport ukoll. Il-perjodu kienu twal wis u nataw awtorizzazzjonijiet li ma kellhomx jinnataw. Annimal, l-ewwel jitpoġġa flori, jesal l-port, u mbagħad jitpoġġa fuq il-vapur, mbagħad jasal port ieħor, mbagħad jaqbes jiddaħħal flori ieħor, jasal f'port fis Slovenja. U mbagħad jitniżżel l-annimal jitpoġġa fuq vapur ieħor pereżempju lejn il-Lebanon jew l-Iżrael. U meta jasal għal darba oħra jinħatt u jitpoġġa fuq karozza oħra sa destinazzjoni finali tista' timmaġinaw imbagħad minn hemm il-qudiem xiġri. Kummissjoni Ewropea tgħidilna illi hemm ħafna konformità illi il-problemi huma biss inċidenti żgħar, però dan mhux veru u tassew tassew nħoda kontrikom jien li tatu din it-tip ta' tweġiba u tatu l-impressjoni li kollox mhix jisew u qisu xejn mhux għalikom. Issa dar rapport aħna qed nifukaw ħafna fuq l fuq il bicċarija u l-annimali għad bicċir, mhux l-annimali għad trobbija u dan għannu għas, għaliex fil-każ tal-annimali għad trobbija u speċjalment eh, il-bejjem li kunu tqal jew inkella loġliet li kunu għadhom mhumiex indipendenti, jkunu għadhom qed irreddawhom omijietom, għaz biss ikun jafu se jixorbu, laqas biss jingħataw ilma f'daw il-oris, ġifieri naħseb li dan għandu bżonn jingħata ħafna iktar attenzjoni fir-rapport. U laqas għandna soluzzjoni importanti, għandna bżonn ta' soluzzjoni. Inqas sport, iktar kontroll, riduzzjoni drastika u kol fil-ħin ta' trasport u proibizzjoni għal barra mill-Unjoni Ewropea. Irtu kuna mizzeb duċeriji. Irridu illi nwafqu da il-sofferenzi kollha anki waqt id bicċir Irtu kunem sistema sistema radikali irridu nifukaw iżjed fuq ikel li mhux ibbażat fuq il-laħam. MPs mill-partiti kollha tal-Unjoni Ewropea l-ispettru politiku kollha talab li jkun hemm kumitat ta' inkjesta fit trasport tal-annimali. Dan rapport mhux ħaj indirizza trasport fit-tul, aħna hawnhekk qegħdin nejdu eh, naħdu l-ħin nitkellmu u qatt ma jiġri xejn, ħadd ma jinbidel xejn. Hemm bżonn illi nibqgħu aħna fil-Kumitat tal-Ambjent fil-Kumitat tal-Agri nibqgħu ninsistu fuq dan grazzi. Thank you very much and at this point let me to give you a personal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 mhux li nikx fuq soluzzjoni ma li ngħidu eżattament ġinu ma l-problemi. Iżaħmu fuq l-implementazzjoni ta' regolamenti eżistenti imma li nwaqfu il-regoli għal protezzjoni tan-nimani. Nishtiq nir-ingrazzja l-Senjura Gotaland u l-għaddu għal-Kommissjoni għal-Reazzjonijiet. Naddu għal rapport ta' s Sinra Tukkolo. Naħseb illi Iva, nista naqsam ma'kom dan it-ħassib, l-istan l-koll istess ħassib. Nista nifraħ l-kollegi ġoddan li l-istess frustrazzjoni fuq situazzjoni attwali. Uh, Meta ma nix reġizrazzjoni jisa ħastuna frustrati. E, meta ma dakollok reġizrazzjoni, e, ija frustrati imma kien ukoll xi ħaġa oħra, isu ċiniċiżmu. Leġizlazzjoni meta ma tkunx b'saħħitha biżejjed, meta ma tkunx rispettata. Ixekkel il-progress. Jina naf li minn semma u sem smajt li għal li l-um 30 sena jġildu frustrati u għadna bqajna f'kif konna u fej konna għall-annimali. Jena u kol naqsam ma' dik il-frustrazzjoni ma' dawk li jafu li l-annimali ibatu għandhom jħossu Eh, pana jibatu bisħana, jimirdu taħt trasportazzjoni, eh, manimali żar, friħ, ġbir tal-animali li jinfirdu minn ommom. U dija xi ħaġa li tirrabjani ħafna fuq kif kif kif inhi l-istampa fl-istati membri. Fl-istati membri hemm ħafna nies illi ma jħossux li dan huwa biżejjed illi jridu jsaħħu leġiżazzjoni b'dan il-mod illi Karen qed tippreżentana. U li xtieq eh, illi nippreżentaw miżuri iktar eh, saħħithom bħal manna llum. Hija xi ħaġa li timozzjonani ħafna imma tħeġġiġini ħafna wkoll tqawwi li qalbi illi hawn nies hawnhekk illi wkoll bħal jridu jbidlu s-sitwazzjoni. Ġifieri grazzi kellu lkom ukoll. Grazzi, jina nixtieq ningrazzja l-Parlament tal-rapport tagħhom. Il-Kummissjoni tħossi li huwa rapport tajjeb ferm. Mbidu tajjeb ħafna. Il-trasport tal-annimali huwa wieħed mir-prioritajiet tal-Kommissjoni tal benestri tal animali il kommissjoni qed taħdem fuq nafu u narfu li fada l-problemi bl-implementazzjoni. Ma kif qed jgħid ir-rapport eh, kien hemm tip U nemnu mill-Kommissjoni li s-sitwazzjoni jħazin f'ċertu zoni imma kien hemm titjib tip li nħossu li sar sew u jekk ir-regolament jiġi implementat e kif suppost jipproteġi l-annimali. U sekk insomma, l-Kummissjoni għandha ħafna NGOs u stakeholders oħrajn involuti, operaturi, biex nipruvaw insolvu xi ftit mill-problemi li kellna għal esperti għal animali, esperti fuq it-trasport fit-tul u l-animali li għadhom qed għadhom mommom, qed jixrobu ħalib U aħna għadna għedin eh, naraw il-rapport ta' parlament u koll dana kollu. Grazie nadi il-Karen. Grazzi, naħseb il-Kommissjoni jitjemlu iktar dan il-qasam. Għana smajna bot minn ħafna stati membri illi rajna minn qajsar auditorju kol mhux kwistjoni bizza trasport, ma fuq livell iktar wiesa kif ser nel għad il-problema tal-ġibbenestri tal animali ġid tal animali U anke l-impatt li jkollu fuq is saħat tal-bniedem u bad eventualment. Ringrazzja kollegi għal kontributi tagħhom illum hawnhekk illum. Għaxina frustrata ħafna ta' l is-sitwazzjoni. Pero ma t-meta nisma minn stati membri mm, mal firxa ta' spettru politiku kollu kemmu, għaw li ħafna qalbi u kolli kolli nejt. Timrini naqra tama. Għanna kollegi mill-agri, komitat agri, nistaw norbtu fuqom u koll. U nibnu fuq il-kontributi li għamiltu intom biex nuru il-rapport aħarri tagħna u wieħed eh, xira. Fejn nisena bil-ħerqa biex naħdem magħkom. Naħseb li dan huwa rapport tajb ferm, pass tajb ferm lejn Ewropa illi tqis il-benessri tal-annimali bis-serjeta u li tagħti importanza lis-saħħa tal-annimali u l-bniedem ukoll. Grazie ta' sew, mela, fuq iskadenza għal-emendi 18 novembru fil-11. Il-vot f'Agri huwa fil-21 ta' jannar u l-vot f'MV huwa fl-14 ta' novembru, Iva. L-emendi 14 ta' novembru fil-11. Għandu għal-punt li mis. Grazzi għad-diskussjoni ta'kom fuq il-kwistjoni. Is-Sena Ewropea ta' Bliet Ekoloġiċi. Mozzjoni u rezoluzzjoni. Nadi għal co-rapporters, Signora Sheldon Moza. Grazzi tassew. Helsinki. Nafrew ħafna nies Helsinki għall-IPP. Jiena li xtaqt nagħmel ir-riżoluzzjoni għalli nqajjem din mistoqsija Biex ikun hemm appoġġ illi aħna naħtru sena 2020 għal bliet ekoloġiċi fl-Ewropa. Naħseb biex ħaġa nistgħu nifokaw fuqa biex nappoġġaw li bliet tagħna biex isiru iktar ħodar. Importanti din għaliex eh, jemel sens ambjentalment. F'termini tal-klima, jekk aħna għandna iktar bliet ekoloġiċi nistgħu insaħħu il-biodiversità, per l-ilma skart nkunu nistgħu naraw sar nagħmlu bih nirċiklaw u aħna ntejbu s-sistema biex naraw illi għanna ilma nadif, ilma safi u anki li għamel tajja pal-ambjent e, u għannaqsu l-CO2, l-emissjoni ta' CO2, il-produzzjoni ta' sħana u kol naqsu. Dan kollu għandu xaqsmu ma' politika li iktar taġevola l-klima. Emma kol kwestjonijiet ta' saħħa jekk aħna nistgħu nsaħħu l-isforzi Ewropej biex il-bliet ikun iktar ekoloġiċi, per eżempju l-istorbju. L-istorbju problema l-bosta ċittadini. Il-nġis fl-ajru e, e, tal-arja hija problematika ħafna. U aħna l-ura rridu li blittana jamlu iktar sforzi biex jisiru investimenti u jkunu iktar favur l-ambjent u ekoloġiċi. Nistaw naraw eżattament x'għandu jsir, nitalmu minn xulxin, ġmin nitlob il-kommissjoni biex jieħdu azzjoni f'dan il-qasam. Għaliex aħna tassew nemnu l-iskambju ta' l-aħjar prassi, idejat u metodu eċċellenti nkunu nistaw insiru iktar, inkunu iktar sostenibbli u nittama li l kummissjoni setejna biex tara li dan isseħħ permezz ta' inizjattivi illi aħna ser nappoġġaw biex ikonna transizjoni lejn dawn il-bliet iktar ħodor ekoloġiċi propjament. Ehm, permezz ta' din iskambju ta' esperjenza biex flimkien nkunu nistgħu nagħmlu sforzi nsiru iktar ambientalment ehm, pozittivi. Ehm, vantaġġi tas-saħħa, tal-klima, tal-ambjent u ħajatna kontribut ħari ħatitjib ta' kwalità ta' ħajja ta' ċittadini tagħna. Għalhekk nittama li jkun hemm rapport qawwi għal din ir-riżoluzzjoni. L-Onrevri Vishnevska. Grazzi ċer. Signori. Jien naħseb li d deja ta' dawn li bliet iktar ekoloġi u ċellenti 70% ta' Ewropej jiexu fil-bliet, fil-laġġi, Unħossi li din l-ideja li kollok belt iktar ekoloġika tejna ħafna biex għadak li huwa iżvilupp sostenibli ta' dawn il ta' mela iktar iktar ambjent sabiħ illi jkun jistgħu jgħixu fih iċ-ċittadini tagħna. Rridu ħasbu ovvjament fl-aspetti tal-ħajja urbana, kwistjonijiet ambjentali, kusenijiet ekoloġiċi, soċjali, kulturali. Għaliex dawn kollha huma mniġsin u eh, kollha huma naqxin fil- fit testu tal-fabrika soċjali u ta' fit testu soċjali u kollha għandhom l-importanza tagħhom. Aħna wkoll irridu illi nħarsu l żvilupp soċjali. Imma l-speċifiċitajiet huma differenti fl-istati membri differenti. Per eżempju, pal pallaka, x'inhi? Aħna għanna program ta' priorità jisima Clean Air. Gvern għall-loka 24 biljun euro għal dan il-programm. Għasnin 2018-2029. U spejjeż totali huma il fuq minn 30 biljun euro. Il-programm Clean Air għandu lan li tajab l-efficienza enerġetika tal-DR residenzjali billi jisaħħu eh, tisħin imot kif huma jissaħnu eh, d-djar u eh, il-materjal termali. Jid niftakru li l-grids ta' tisħin huma importanti, fejn inti għandek iblit, fejn m'għandek xi ċpar. Inti kun tista' iktar taħdem biex tilħaq il-protokoll ta' Pariġi Allura, rridu iktar nipromovu għom dawn it-tip ta' inċentivi. Ingrazzi tal-li kien hemm ir-reviżjoni tal-ITS għaliex l-emendi hemmhekk ta' priorità dan il-tisin ta' distret għaliex il bikwar problema fil-Polonja biex nilħu eh, l-antana u għalli nġildu kontra il-ċpar. ċpar nidġes. U dan il-tip ta' tisin tad distretti tista' tgħin ħafna kwalità tal-arja tal-bliet u villaġġi tal-Polonja. Onorevoli Jettin Meki. Thanks. I would like to thank all the colleagues that have taken part in the drafting of this resolution and I very Jena nilqa ħafna l-inizjattiva tas-sena tal- bliet eh, ekoloġiċi. Aħna bekk nistaw ikonna l-aħjar prassi u prassi madwar l-Ewropa. Biċċa kbira ta' persuni fid-dinja jiexu fil-bliet u dawn ħafna minnhom l-attività ssir fil-bliet, l-attività ekonomika ta' u soċjali tal-pajjiż. U dan kollu għandu xaqsam mal-bidla fil-klima. firri jiġifieri l-opportunitajiet illi għanna irridu jkunu sostenibli biex nirreċeklaw effettivament. Namlu l-sport, immanizzaw il- eh, ruħna għal dak li huma aktar sistemi smart, intelligenti, urbani. Dan jirrifletti l-total tal emissjoni li aħna nipproduċu fil-soċjetajiet tagħna. Aħna jridu nqattaw iktar ħin fi żoni ekoloġiċi minħabba il-benefiċċji tas-saħħa. U allura aħna rridu nippromovu dawn iż-żoni iktar fis-skema urbana wkoll. l-aħdar, l-ambjent, l-ekoloġija t-proteġina kontra l-ġis. Barra minnek ikun hemm iktar motivazzjoni li dak li jkun jagħmel iktar eżerċizzju. Ehm, di tajja passaħħa kol di. Fil-metropols kbar. Pal per eżempju la il finlandia inizjattivi għal trasformazzjoni li se fejn dan il-ambjent urban qed jirġa' jiġi jiġi indirizzat. Jiena naħseb intajjeb illi nirrevedu dawn inizjattivi kollha. Thank you very much and on behalf of the Green Group, Mr. Eckhart. Reverend Eckhart. Grazzi, jina nilqa din inizjattiva. Jena l-iktar stennija li kelli minna ħatija kienet li l għol għal protezzjoni ta' ċittadin ikun saħħa billi ninvolvu iktar il-popolazzjonijiet tagħna mod attiv insibu soluzzjonijiet sostenibli għal problemi li nħabtu wiċna magħhom fil-ċivilizzazzjoni ta' kana tagħna kol-jum u ċittadini sessu ikunu jistaw jiduna kif insolvuhom. Li bliet irridu li kolon kollha taħjar ta' ħajja aħjar għal ċittadini għal jiex fihom. U irridu jagħmlu tajja palista jinqal aktar il qoddim għal eh, meta jiġu għal bliet ekoloġiċi jkun qed nieħdu pass federazzjoni direzzjoni tajba. Per eżempju, dikom eżempju jekk inħarsu lejn inħeġġu ekonomiji lokali u ekonomiji iżgħar, jekk inħarsu lejn il-konċentrazzjoni ta' dawn il-bliet, ħafna drabi fisser nistgħu ntejbu il-problemi, eh, nżidu il-problemi ambjentali. Ma nistax nagħlqu għajnejna li għadi natama li min qed jieħu deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea ikunu jistgħu jużaw din l-inizjattiva biex nħedġu dawn l bliet nedukaw in-nies u nkunu iktar konxi taħtieġa illi konna iktar sostenibilta. Grazzi, skużani tal-li ma kienx li ma ftemniex, għax sur ek suppost mill-gwe, imma fil-fatt isek għannamlu minn għal-ħodor illi ġiħajrun ħajkun prezentat minn sur ek ħajġu. minn għaddu kitkellem kien is-sur ek. Eko, eko, ek għaut, mux jemġi differenza kbira u xek. Illi nijam għad differenza. Nishti eh, ningrazzjakom faħrek ta' din il-rezoluzzjoni u li naħseb illi palmant tfallu kol bil-kollegi tijie. Naħseb illi aħna nirrealizzaw kull ma jmurru li meta aħna nkunu għedi eh, naġġixxu fuq il-post ikkun hemm iktar attività proattività fil-bliet. Inħarsu per eżempju fl-Stati Uniti għandhom gvern ċentrali qed jgħidu aħna mhux qegħdin eh, nkunu konformi ma' Pariġi, imma fl-istessin xorta li bliet qed ikunu ekoloġiċi l-koalizzjoni ta' għadna eħe għadna fil-konvenzjoni ta' Pariġi kejja dak li jgħid il-gvern u allura dak li huwa tnaqqis li hemm bżonn fuq il-post. Anki fl-Ewropa inti qed tara koalizzjoni ta' bliet li qed ikunu attiva fuq ekonomija ċirkolari biex ikunu attiva fuq il-bidla fuq il-klima eh, u anke iktar fuq il mod sostenibli ta' kif eh, nittimaw dawn u nalimentaw dawn il-bliet. U aħna qegħdin issa natu iktar attenzjoni kull ma jmur li dawn il-bliet ekoloġiċi u l importanz tagħhom biex jisolvu l-problemi fuq il-posti aħna ximdaqit fuq livell politiku fl-Ewropa infalluwom. Per jina kif semmejt fuq dita li nkollna karozzi iktar nodfa aħna nqasna f'dan ir-rigward u ħallejnija fil-fidejn il-bliet. U dibattitu kbir bħalissa li għaddej f'ħafna pajjiżi, ġin nistgħu nagħmlu iktar, rridu nagħmlu iktar biex nappoġġaw dan it-tip bliet, jiena tassew kuntenti li jeżistu u tassew kuntenti li nappoġġaw din riżoluzzjoni. Grazzi. Thank you. And now we go to uh, the EFDD group, Ms. Eri. Arvi Eri. Presidente. Si President, din riżoluzzjoni toġobni għaxeta fuq is-suġġett li ta' jeta u ta' levelanza kbir biex nejt sew il-kura tal-bliet tagħna hija fundamentali u messa ilha ħafna regola. Sfortunatament, li ħafna 20 ta' snin e, ta' e, amministrazzjoni ħażina tal-bliet tagħna eh, kellhom l-effett tagħhom anke għall-ekoloġija u rajna wkoll fuq id-differenza bejn min-naħa ta' fuq san-naħa isfel tal-Italja kien hemm problemi enormi e, u anka li wassal ukoll għall-imwiet. U dawk ta' kollu stajna nevitaw kieku ħad naħsib iktar il-patrimonju ekoloġiku tagħna u l-natura tagħna. Għal din ir-raġuni il-kelma reżiljenza saħħa bħala kunċett fil-bliet huwa suġġett li għandna bżonn nużaw u e, inħadnu kemm jista' jkun malajr. U l-infrastruttura ħadra e, e, m'għandix tkun il- il-bidu u l-axħar ta' xogħol tagħna fġieħ l-ekoloġija fil-bliet fil-bliet eh, ħodur. U b'dan il-mod irridu naraw il-bliet xistow jagħmlu anke fl-10 snin li ġejjin biex iwieġbu wkoll għall problema ta' tibdil fil-klima għax sar xogħol iva ma' ħafna drabi fuq livell lokali, is-sindaki is-sindaki jibqgħu weħidhom iżolati biex jaffrontaw il-problemi eh, qudiemhom mhux fuq livell eh, lokali u nazzjonali imma wkoll fuq livell Ewropew. Allura għandna bżonn ta' strateġija imma li eh, tressaq lejha wkoll liċ-ċittadini jiena mill-Lombardija u nistanet li dejjem iktar il-bliet jistgħu jagħmlu xi ħaġa biex jevitaw e, il-modell urban illi jikun sma iktar art u iktar villaġġi irħula. Allura l-istra tkellmet fuq din fuq l-art li għedha tittieħed u hemm żewġ metri kwadrati kull sekonda li qiegħda tittieħed. Fil-Lombardija għandna dik li ngħidula bit-Taljan il-Maljanera u l-frammentazzjoni tat territorju b-52% u nagħlaq li hemm bżonn li dan din li li ma nistawx nibqgħu għaddejjin bl-insostenibilta' f'dak għandu samma mal-użu tal-art. U għan ikontribuxu għahna kol fuq l-emendi. Thank you very much. Għafna. Uh... Unnek spiċċajna il-round ta' Shadow Rapporters. Hemm biet tal-iżet kontribuzzjonijiet IVA. L-ewwel kellim. Grazzi ħafna, President is-sużurinija. Nixtieq nirringrazzjaw nifraħ lil dawk li huma wara din ir-riżoluzzjoni għal bliet iktar ħodor nafu xi sfidi għandna quddiemna bħala soċjetajiet il-kwalità tal-arja e, inefficienza fl-enerġija, bini storiku, sistemi ta' trasport, u kull ma jmur iż-żmien iktar avvenimenti klimatiċi negattivi. U dan iwassalna eh, għal eh, l-idea ta' eh, bliet iktar ħodu dinja ħagġa tajba u naplawduha rridu nisħu kol fuq il fatt li dan jista' jkollu mod rivoluzzjonat kif ngħixu jkollu impatt fuq it-territorju u densità aktar eh, u f'postijiet ta' densità iktar baxxa. Per eżempju fl-Lisbona għandna fl-2020 aħna il-belt eh, l-iktar ekoloġika dan minħabba minħabba diversi inizjattiva bħal rinnovazzjoni tal-trasport pubbliku, użu użu tal-roti, effiċenza iktar fil-bini fil-binjiet li għanna. U dil-prattika dil-esperienza tajba tittiġi maqsuma maħattijħor biex biex namlu il-bliet iktar sbieħ biex toqgħod fihom. U naħseb dak li hemm fi direzzjoni fi direttiv, la bosta direttiva qed imexxina fi triq tajba. Grazzi u issa l komissjoni grazzi ħafna. Grazzi il kommissjoni qed kuntenta e, b'dak li qed il-Parlament Ewropew qed jaħseb fuq hawnhekk fuq dan is-suġġett u jina semmi xie eżempju kif il-Kommissjoni għedha taħdem biex tassigura li fuq livell lokali jkun iżjed involut u mdakkal fit-taħdir tal-bliet tagħna. Mhux biss ċittadini biss imma għal li jagħti valur miżjud dan ħafna snin il-Kummissjoni kienet qed taħdem fuq award li ġiet maħluqa armajn xi għaxar snin ilu għal belt ħadranija u wieħed mill-Parlament tal-membru tal-Parlament qal li Lisbona se tkun il-belt kapitali eh, ekoloġika fis-sena 2020. Aħna ħajkonna f'dik is-sena l-10 anniversarju tal-rikonoxximent hija huwa premju importanti ħafna li jippremja belt kif tejbet il-ħajja tagħha biex belt tkun iktar sostenibbli. Nixtieq ukoll forsi naħdmu magħkom bħal istituzzjoni biex nagħmlu tal-avveniment iżjed viżibbli u ninsistu ferm iżjed fuq il-biodiversità il u infrastruttura ħadranija li jeda u kol fl-attenzjoni ta'kom, ta' rizoluzzjoni ta'kom. Anka l-livell lokali jrid ikun iktar irrikonoxxi bħala importanti biex insemmi koll il-Komissjoni ta' taħdem f'aspetti differenti għax kif ġi misħuq minnkom dan is-suġġett huwa għandu aspetti differenti ħafna u il-livell lokali huwa msemmi u nixtieq insemmi fuq l-ubżu tal-art kif issemma u l-biodiversità. U dal-grupp irrid joħroġ bat pjantazzjoni li bħalissa qiegħed taħt konsultazzjoni pubblika u hemm ta' azzjonijiet li dawk li wet li deċidu fuq il-politika jridu jikkonsidraw u li natu soluzzjonijiet għall-iktar partijiet importanti għall-libliet bħal e, anka t-nġis tal-ajru li semma. Zidna u koll strumenti importanti li jett iseħħu il-kwalità tal-arja kienet proposta għadam semmija u koll minkom. per eżempju dialogi fuq arja ktar nadifa biex nżidu anka proċeduri ta' ksur imma intejbu il-kwalità tal-aja fil brittana Hemm ukoll proġetti speċifiċi bħal proġett li beda fl-2016 biex nipromuovu l-applikazzjoni ta' infrastruttura ħadranija e, fuq livell lokali. Għanna netwerk ukoll fuq ta' belt li jeda tirbaħ għanna bejn wieħed ieħor 40 belt Grazzi għalikom, grazzi eh, għal proġett pilota li għaddej ta' sim bejnietna u tixrit ta' eh, esperjenza kif nistgħu nagħmlu affarijiet aħjar dis-sena wkoll kienet kienet importanza minħat tal-Komissjoni għax kellna il-ġimma ħadranija ngħidu aħna li kienet verament ta' suċċess speċjalment xi sessjoni fuq l-speed dating fej fej iċ-ċittadin poġġew bil-qeda flimkien biex jaqsmu bejnietom esperjenzi pożittivi da dak li qed jiġri fil-bliet rispettivi tagħhom u għall-implementazzjoni. Fl-aħħar nixtieq insemmi l-fondi għax dak kienet wieħed mill-punti li semma ovvjament fuq livell lokali l-importanza tal-livell lokali minkejja s-sussidjarjetà għadu hemm huwa importanti fih dan il-proposta tal-MFF li ħarġet bih il-Kommissjoni. U il-life funding illi jinkuraġixxi il-biodiversità li għandu jiżdil b'25%. Allura dawn huma ġenerali l-punti li xtieq insemmi u kontent nkuntent għalli nukkopera u nitkellem fuq dan is-suġġett iżjed. Grazzi. Grazzi ħafna. Dwar l-iskadenza tal-fajl, l-iskadenza għall-emendi huwa l-14 ta' Novembru fil-11. Umbat dim l-envi fis-6 ta' Diċembru. Umbat votazzjoni plenarja 7 ta' Jannar, sessjoni Strasburgu. U issa, naddu għal punt fuq l-agenda. Dwa skambju ta' femit ma' Sur Bjorn Hansen, direttur eżekuttiv tal-LEKA, ECHA, nitolbok biex titla fuq il-podium ma'na. Se jkollna diskussjoni fit-tul, poġġi ħdejja jekk jogħġbok, qed jgħid il-kel, qed jgħid il-President. għanna żewġ dokumenti pjuttost qal wieħed ir-rapport tal-2017 u li joħor huwa id-dokument ta' programmar għall-2018-2020. Nixtieq nitolbok biex tqassar dawn il-kwistjonijiet li jinkludu xemmiktu fid-dokumenti għandek 15 minuta jekk possibbli u mbagħad nistgħu nissuktaw bil-diskussjoni mal-membri parlamentari Ewropej. Mela merħba bik fil-parlament u għandek il-kelma. Grazzi, ħafna ħafna, Sur President, onorevoli membri, membri tal-udjenza, grat ħafna li stedina li nġijaw f'dan id-dialogu fuq ix-xogħol tal-Aġenzija Ewropea tal-Kimika dan l loqsa iktar wiesa fl-Ewropa. Din l-ewwel darba għal dan id-dialogu ħad tkun annwali u nħares il-qoddim biex nifhem u biex tippermettu li niġu qoddimkom b'xi ħsibijiet personali. Mbagħad żgur nidħol biex nqassar ċerti punti dwar l-2019 u ma nħares il-qoddim għal ħames snin li ġejjin din bħala introduzzjoni għad diskussjoni kważi l sena sa fuq dalim il pożizzjoni sena ilu kont hawnhekk bil eda kważi fuq da s-sġu għal konfer għal smiħt dwar il-konferma kelli dialogu maqom il-koll biex t-konferma l-pożizzjoni tiegħi bħala il-kapi ġdid tal-eka. U sena wara nista' nsemmi li għandi fascinazzjoni kbira Eh, fuq ix-xogħol bejn eh, il-kimiċi u l-kimika u l-użu tal-kimika u l-politika u kif daw jidħlu fl-imkien. Huwa faxxinu għalija u jiena kuntent ħafna li issa qed naħdem fuq in-naħat xjentifika. Jiġifieri ma tlift xejn mill-entużjażmu li kelli u nixtieq ngħid li, li tidħol fil-makkinarju tax-xogħol tiegħek fil-aġenzija flimkien mal-personal u s-segretarjat u anka il-membri tagħna tal-komitati, il-membri tal-bord ta' tmexxija, il-bord ta' appell kienu kollha ta' paċenzja, kellhom paċenzja u kienu tajbin biex jinidħol fix-xogħol kollu. Jiena dħalt fil-passi kollha inizjali, l-ewwel eh, jiena kelli il-qamar il-asel tijaj u issa tħalt sew fix-xogħol fl-aġenzija biex immexxi wkoll għal ħames snin li ġejjin u li niddeċidu fuq il- ta' titmexxija tiegħi fuq id-direzzjoni għal 10 snin li ġejjin. Jekk inħarsu li l-sfidja se ngħaddiela u li tal-lilin l-ewwel ħaġa irrid ngħid is-saħħit li għandna u mbagħad kif nara ħanejt kif nara dawk is-saħħiet jistgħu eh, jiġu attwati. Qabel ma l-impjeg tiegħi fit meċieta leka rajt kont rajt diġà l-affarijiet huma missa issa ija iktar fija kellna ħafna kompetenzi, entużjażmu u dwar kif napplikaw il-leġiżlazzjoni tal-kimika. U aħna tajbin biex nikgarantixxu konsistenza. Tistgħu tafu illi regolament ta' fondazzjoni tal-eka hija nipproduċu informazzjoni li tintuża f'ħafna partijiet tal-leġislazzjonijiet u allura aħna nħossu għandna responsabilità partikolari nassiguraw li l-arfin li għandna huma jina taw li l-Food eh, Safety Agency biex dum ma jkunu jisso japplikaw il-leġizlazzjoni fuq eh, materjal ta' li jużaw. Dawk huma l-kompetenzi tagħna li huma ta' sfida għall-2017 ħanibda bir-riċ u il-rapport ġenerali dwar anka tikkettar li ħarġ batta azzjonijiet li juru kemm e, e, l-affarijiet pożittivi u negattivi li aħna U l-konklużjoni li il mill-Kummissjoni wkoll u dak li naraw hemmhekk bħala taqsira huwa li l-eka miexa tajjeb fit-triq tagħha m'għandna ħafna x'namlu bħala titjib. ir reach u koll effettiv, mezz effettiv, iġfir il-mekkanizmu fiħ dan ir-riċ qed jirrispetta il-miri kollha imma għadu mhux effiċjenti biżejjed rridu nżidu l-output u l-effiċjenta l-effiċjenza tiegħu. Għad għandna triq twila l qudiem kif fi fis-summit li kellna fuq sostenibilità l-anijiet ta' sostenibilità f'dak li għandu kimika id-direzzjoni hija tajba, għanna qed nftit lura għanna ħafna x'namlu biex nilħqu l qudiem Fleka aħna lesti li nieħdu dik l-isfida u ntejbu dan permezz tal-programm ta' ħidma u xogħla bażi ta' l-esperjenza li sissa akkumulajna għal programm 2017 u li l minnu għanna sfidi u koll fuq bicċa oħra ta' leġizlazzjoni li implementaw iġver dak kien eh, riċ u direttiva dwar it-tikkettar. Issa ħan itkellem fuq il-bioċidi, biocides, hawnhekk aħna eh, qegħdin lura fil-programm ta' reviżjoni u għet konna inqas autorizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea dik il-ħaġa ġdida fil-bioċidi biex ikollok kumpaniji li japplikaw għal eh, permessi ta' bioċidi bħalissa qed nibqgħu eh, lura u dinja sfida lina biex nilħqu biex naċċeleraw il-programm u allura bekk nistabilizzaw il-finanzjament tal-programm ta' bioċidi. Titlu tekniku li għanna għanna il-konvenzjoni ta' Rotterdam li l-iktar konvenzjoni importanti dwar kimiċi li għanna biex nassuguraw li natu l-informazzjoni mal-globu kollu mad-dinja kollha għan iktar xogħol milli sennejna imma ħnet nirnexxil qed jirnexxilna imma is-suċċess ta' dik il-konvenzjoni qiegħda biex nassistu e, e, permessa informazzjoni speċjalment fuq l-iktar kimiċi perikolużi. Mbagħad għall-2017 imma kallilin minnu qed inkomplu aħna natajna ħidmiet ġodda għandna e, gburin u fuq dan imma l-kompetenzi tagħna biex ikonna sinerġiji bejn il-ħidmiet li nwet u ma wkoll konsistenza ma l-aki tal e- e- e- fl-Ewropa huwa wieħed mill mill mill-punti pożittivi l-għana. Imma dejjem ta' sfida. Meta għandek il-proċedura regolari, allura inti intom itħassu lejn dawn mal-kollegi ta' kon fil-Kunsill, regolament POPS, li ħatatin iktar hidmiet, Hemm il-ħolqien tal-hekk sejjaħ eh, ċentru ta' velenu, Poison Center, għan eh, fej Għandek ukoll help desk sapposta fil-kasta li jkollok ċittadini batu minn veleni fej għandek tarbija jew tifel jew tifla illi jikkonsma eh, xi bliċ jew xi ħaġa perikoluża għandek u koll, aħna għanna u koll leġizlazzjoni fil-perikli fil perikli fil kampijiet ta' xol. U natajna l-ħidma u koll biex nistabilixxu database li tagħti informazzjoni fuq kimiċi u materjali biex ngħidu fl-implementazzjoni fl-ekonomija, speċjalment fil-qafas tal-Waste Framework Directive. Huwa importanti, huwa unura lina li għedinna qed ta' wizjet ħidmiet imma imma e, e, dawn jippreżentawna sfida sfida 2019 u d-deċenju li jmiss issa jew inqas il-ħames snin li ġejjin. Hemm żewġ punti ewlenin xi nsemmu. L-ewwel qegħdin fil-proċess li nifinalizzaw il-pjan strateġiku. X'ħa nagħmlu beka daw l-aħħar daw il-ħames snin anzi li ġejjin. X'inhuma prioritajiet li nixtiequ nieħdu dan qed insiru aħjar identifikaw kimika li tħassibna nevalwawhom u natu lill-Kummissjoni l-Parir biex tirregola dawn il-kimika u priorità oħra hija li biex niżguraw jew nippruvaw niżguraw li l-informazzjoni tingħata fil-katina ta' forniment minn dawk li għandhom informazzjoni fuq il-kimika u tagħti għal dawk li jużawhom u l-konsumaturi sabiex ikunu jistgħu jużaw il-kimika mod sigur. U mbagħad ta' priorità integrazzjoni jena jdu naħdmu iżjed għax kif kem reach u COP huma żewġ leġiżlazzjonijiet fundamentali illi jaffetwaw ħafna aspetti oħra tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Dunna ċertaw għahna li xogħol nagħmlu aħna fuq dan il-kimika tiġi integrata fil-bqija tal-aki tal-kimika imma biex ukoll natu kontribut għall-Aġenda Internazzjonali tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-kimika. Dan ukoll nħossu li hemm ħafna sinerġija li nistgħu nagħtu kontribut aħna sabiex tintlaħaq. Dawn huma l-prijoritajiet strateġiċi marbuta u kol ma dak li ġi konkluż fil-rapport ta' kummissjoni fejn għal li għanna il-potenzjal aħna f'termini ta' li naċċertaw li jkun hemm konsistenza u sinerġija fuq livell Ewropew internazzjonali u mbagħad il-punt tal-aħħar jekk inħarsu ktar qudiem il-qafas finanzjer multjanwali intom il-biċċa se tiddiskutu dan mill-perspettiva tiegħi aħna naraw illi l-Aġenzija għandha rwol u biex ikun hemm iktar konsistenza u sinerġija ma' iktar leġiżlazzjoni u jekk dan huwa dak li tixtiequ intom u li tixtiequ ukoll il-Kummissjoni u l-Kunsill allura nixtiequ li jkollna finanzjament stabbli f'termini reali għall MFF li jmiss u jekk dan ikun il-każ allura għandna nkunu nistgħu għal inqas inkomplu bl-integrazzjoni ta' ħidmietna ma' dik ta' biċċiet ta' leġiżlazzjoni oħra li aħna ma nimplementaw ximma li għana għarfien informazzjoni u kompetenzi biex nikontribuċu għalihom. Bek nalaq il-kommenti ta' introduzzjoni tiegħi ngħid thank you ta' l-istadina u nistenna bil-ħerqa sa' diskussjoni. Grazzi ħafna ta' dik il-preżentazzjoni l ewwel nett. Ngħaddi l-kelma l punta kuntatt tal-Kumitat ma' Eka Grazzi. Grazzi direttur ta' dik l-informazzjoni dettaljata tal-attivitajiet ta'kom. Inti ilak fil-kariga tiegħek issa madwar 10 xhur minn bidu dis-sena mhux ħafna żmien imma żmien biżejjed biex ikollok idea tajba tal-attivitajiet li tiżvolġi l-Aġenzija. U biex tara x'għandu jsir. tifoka fuq l-istatġija u l-anim, per eżempju, kustjoni ta' li inqas informazzjoni fuq kimika u intom tridu kol li ekka tkun ċentru xjentifiku li jista jaċċerta l-użu sigur tal kimika jina smajt l-interventi għak b'interess Tkellimna anki aktar kmini id-dalodu fil-fatt aħna iktar interessat kieku jiena fuq il-konklużjonijiet tar regolament ta' riċ attivitajiet oħrajn tal-Aġenzija, speċjalment Fil-ħolqien ta' database ġdid, inkun interessat ukoll fuq informazzjoni dwar l-iskart ċentri ta' fejn tista' taħżen il-veleni u l-bioċidi. Tina kienet sena importanti anki minħabba data ta' reġistrazzjoni għall-importazzjoni u l-esportazzjoni. Kumpaniji illi jimportaw jew jesportaw iktar minn 1000 tunnellata kellhom jirreġistraw sa il-kimika li jesportaw jew jimportaw, għalhekk jiena nixtieq nkun naf x'sustanzi ġew esportati għal ma pajjiżi fl-imma monti trasparenza tkun importanti ħafna u nixtieq nkun naf ukoll iktar dwar il-reġistrazzjoni u l-approvazzjoni biex timporta l-kimika fl-Ewropa. Anke l-kwalità ta' reġistrazzjoni hija importanti u l-informazzjoni terz tal-kimika aċċettata li tiġi importata fl-Ewropa. ma nafux kemm fil-fatt hija sigura. Hemm min qed jitkellem ukoll fuq influssi mhux kontrollati tal-kimika fl-Ewropa naħseb li nkunu attenti hawnhekk b'sebajnejn anki hekk trid tikkopera ma' entitajiet Ewropej bħala politiku ma' wkoll tabib nixtieq ninsisti kemm ma nistawx nimminaw is-saħħa tal-bniedem. L-oneri tal-prova hija fuq l-intraprizi u ma jridu juru illi l-kimika li qed vissu fis hija sikura imma Skont, per eżempju, l-Istitut Ġermanis tal-Sikurta tal-Kimika, terz tal-kimiċi kollha reġistrati friċ ma hemmx rapporti affidabbli dwar is-sikurtà tagħhom kemm huma sikuri daw. U dan jista' jkun ukoll ta' detriment anki dialogu politiku u l-attività ta' eka. Iġifieri naf li hemm tħassib. kemm feka u kemm ukoll mal-pubbliku ġenerali għalek e, din l-istrateġija kif nista' nagħmlu aktar trasparenza jekk inti għandek terz tal-kimika kollha li m'għandix studji fuq kemm hija sikura. Mhux biżejjed li tajt li dak m'hemmx studji li jgħidu bil-kontra dawn il-kimiċi huma sikuri dan mhuwiex skont dak li jgħidna regolament riċ għalhekk l-ewwel qabel xejdu nifukaw fuq reġistrazzjoni preċiża u jekk reġistrazzjoni ma tkunx tajba adattata il-bqija tal-proċess ma jistax jinala b'deċiżjoni pożittiva u tingħata u jingħata il-konsens biex jitpoġġa fis-suq. Għalhekk trasparenza fuq id-data, intrapriżi li ma tawx dokumentazzjoni sħiħa, naħseb li Dina hija informazzjoni li għandna nagħmluha publikat, għanna nipublikaw, namluwa pubblika naf li kwistjoni delikata ħafna, imma hija ta' importanza kbira biex ekka tkun kredibli. U ekka għanda taħdem għal beneficju tal-bnedmin u l-annimali u kol, grazzi ħafna il-kellima li jmess. Grazzi, President. U uh, natu merħba l-mistiden tagħna wkoll fil-Parlament Ewropew il-Kumitat Envi għandi xi mistoqsijiet speċifiċi. Inti kont kritikat anke fuq il-kustjoni tal glyfosit għandek mit elf molecules fil-Unjoni Ewropea inti mill-2007 u din suppost kellek tagħmel evalwazzjoni ta' sitwazzjoni sa fiex qegħdin. F'2015 istati membri issa ehm, ġew obbligati li jagħmlu reġistru fiex qiegħda sitwazzjoni se nara 1900 dossier l-2008-2017. Il-kollega tiegħi għal fil-fatt li terz tal-kimika ma ġietx meqjusa bħala sikura. Ma kienx hemm kontrolli. U anke fil-Komitat Pest, per eżempju, narraw li għandek ħafna manifatturi jibatu li l-applikazzjoni saħħom ma' reġistru jaraw l-istudji u mbagħad tingħata awtorizzazzjoni għal sostanza attiva fis-suq u minn hemm wara hemmhekk u mbagħad biss jkun hemm kontroll jekk dossier fil-fatt huwiex komplut jekk huwiex minnu. U din hija problema għaliex inti qed tiskellem dwar dan ir-reġistru, qed tiskellem dwar awtorizzazzjonijiet biex tpoġġi sustanza fis-suq. Umbagħad wara biss tinduna li prodott huwa tossiku fir-regolament trid tanalizza 5% fil-mija tal-prezentazzjoni ta' 5% 100% mela 5% jekk eh, tridu iktar flus kemm flus eżatt kemm għandkom bżonn ta' esperti biex issir dan kollu tini ċifra għax għandna bżonn fatti għandna bżonn ċifri. fuq il-bioċidi. Mela, intom mġibu esperti mill-istati membri għalfejn studintu l-industrija u koll. Tafu li hemm kontroversja dwar il-konflitt ta' interessi għalfejn kienem eh, rappresentanti tal-industri. Inti eħe eh, esperti iva għatma rajta ħagġa bħal din ma rappresentanti tal-industrija fil-gruppi ta' ħidma dawn huma mistoqsijiet speċifiċi tiegħi u nixtieq inżid ukoll illi jekk hemm bżonn isiru titjib dan jrid isir issa, issa tittajt lill istati membri hekk u hekk hemm bżonn isir. Imma r-rapport pjuttost kritiku mhux hekk. Grazzi ħafna issa is-Sur Eichhaus. Grazzi President u grazzi wkoll is-Sur Hansen ta' l-introduzzjoni tiegħu. Naħseb tistaw tara kemm il-mistoqsijiet li aħna pjuttost sorprizi jiena bla dubju sorpriż għax taf li kien hemm xi informazzjoni dal-aħħar naf li ħatejdilna illi dana kien diġà magħruf li ma jfissirx illi l-affarijiet huma aħjar jew għar xorta problema din hija kwistjoni dwar il-fundament ta' riċ bdiet mill-2007 sal-2010 l-ammonti tad dossiers iridu jkunu lesti u ekka hija responsabilità għal dawn il-kontrolli. Issa jekk wara xar snin ħan ikkonkludu il-terz tal-files tal-kimika fuq is-suq Ewropew mhuwiex komplut ekka mhix qed tagħmel xogħla. Sempliċi l-ħaġa anke jekk tgħid iva maħna nistgħu nikkontrollaw biss 5%. Alright, tajjeb, imma kemm hemm files iktar minn 40,000? u ċakjajtu 5% kemm ġew revokati? Erba, ħamsa, ħafna inqas milli kieku għamiltu kontroll tajjeb fuq dawk il-5% u direttiva riċ hija ċara. Lebda data lebda suq. Dak huwa prinċipju ewlieni sarriċ jekk ma jkollokx informazzjoni ma jitpoġġux fis-suq jekk terz tal-kimika mhux m'għandux dossier sħiħ fuq m'hemmx dejta mhux suppost qiegħda fis-suq. Imma kollha qiegħda xorta. Allura għax għadha tagħmel apparti milli tajt dan il-fajl mhux konformi u tibatu lill-awtoritajiet nazzjonali. Iġvis ħadħlu l logħba li intom tgħidu eh, l-autoritajiet nazzjonali u dawk nazzjonali jgħidu l-autoritajiet Ewropej jirħmar waħħal f'dembu. Din hija responsabilta ta' riċ. Memx data, memx suq. Issa għandek terz ta' data li mhix kompluti. Allura, ekka, issa wasal il-waqt illi tibda tagħmel xogħol u tibdew turu kemm fil-fatt ħossu l-importanti li jsir dan ix-xogħol aħna mhux qegħdin ngħidu li l-kimika mis-sigura problema li ma nafux. U dawn huma kimika ta' volum għoli, 95% tal-volum tal-kimika f'issu Ewropew u ma nafux terz fuq kwistjonijiet importanti fuq anki l-ekotoksoloġija jekk dawn il-fajl u mhix kompluċi jew le. Importanti li tibda tikkomunikaw b'mod ċar fuq liema files x'azzjoni ittieħdet u għalfejn għadhom fis-suq daw il-kimika u għalfejn qegħdin tiġi hawnhekk b'MOU das-sajf fejn għal darb'oħra kont qegħdin titkellmu dwar il-kwalità tad-data. Inna snin nisimgħu l-istess kantalina minn eka, dina mhix kwistjoni ta' kwalità, kwistjoni tal-mniex hemm d dejta mhix hemm dan huwa ksur ta' liġi Ewropea u għandkom tagħmlu xi ħaġa u jekk tgħidu iva għandna bżonn iżjed nies eh, naħdmu hemm qegħdilna kemm għandkom bżonn iżjed nies għax ma tistax tistaħbew wara għadi l-ħaġa din hija s-sikurtà taċ-ċittadina tkun taf mija fil-mija fiċ-ċert. Alright, 100% eżagġerata qatt ma ħajkun il-każ, imma għall-inqas 100% ċerti illi id dossier huma kompluti għaliex il-liġi hekk qed titlob u mhuwiex il-każ u din hija l-problema u ekka issa illa snin tgħid li jdu jagħmlu affarijiet aħjar imma l-unika ħaġa li qed naru hija MOU mal-industrija li probabbli tgħid ma tantu diffiċli biex inkun onest ma jimpurtanix. Għandhom obbligu aħna poġġejna dan l-obbligu friċ. Huma għandhom jaċċajtaw li l-files huma kompluti u huma rridu jsegwu liġi, inti trid taċċerta li dan isiru jekk lem jiġu tirati u jekk ma jiġux irturati dik hija problema tiegħek trid tissolvija l ħaġa malajr u mhux nagħmlu sena oħra nippreżentaw l-MOUs mal eh, l-industrija tal-kimika. Grazzi. Dr. Martin, għandek xi ħaġa li tixtieq tgħid Mistoqsijiet? Fidejk mela. Dr. Martin hija rappresentanza tal-Parlament fil-Bord ta' ġestjoni ta' EK. Mela, onorevoli membri tal parlament grazzi ta' din l-opportunità u nirringrazzjakom tal-li nominajtuni rappresentanta tal-ġestjoni tal-Bord ta' ta' ekka dinna kienet sena mimlija ċelebrazzjoni ta' sfidi ekka u riċi ċelebraw l-10 anniversarju fil-2017 u issa bżon nirriflettu fuq dak li sar u xamlet l-Aġenzija. Dawn jestendu l-lin mill-frontini ta' 28 stat membru. Reach kien trendsetter kien hemm skemi ġodda jew emendi ta' skemi eżistenti anke f'pajjiżi bħal Ċina, Korea, il-Malazja, eh, il-Taiwan, il-Turkija. L-2018 ukoll kienet is-sena ta' skadenza ta' reġistrazzjoni ta' sustanzi ta' tunnellat baxx u ċittadini Ewropej fil-Unit kienu impressjonati bil-preparazzjonijiet li kien hemm sabiex jintlaħaq dan il-tir kienet sena ta' bidla ħatra tiegħi wkoll konċidit ma' direttur u ukoll ħafna sfidi 22,000 tunnellata ġew reġistrati taħt Reach hemm bżonn intejbu l-kwalità tad-dossier konformità baqgħet punt fuq l-aġenda tal-bord. Ekka, natat ukoll kompeti ġodda biex ikun hemm database ġdida fuq il-preżenza ta' kimika perikoluża u jiena nilqa l-inizjattiva u għadna ma Ninjaraw ħafna affarijiet għandhom xieqsmu mal iskart il-regolament ħaj jixpruna l-innovazzjoni. Jiena fiduċjuża li jekk għandha l-Alfinance biex tagħmel xogħol tagħha, imma s-suċċess jiddependi wkoll mill-appoġġ li tingħata mill-istituzzjonijiet Ewropej bħal dan il-Parlament u l-impenji budġetarji korrispondenti jiena nħeġġiġkom bħala takom biex jekk ikollkom xi mistoqsijiet fuq il-sikurtà tal-kimika kontazzjoni jiena uġibkom kem kemm nista' u jekk eh, ikun possibbli wkoll niddireġikom lejn is-sorsi ta' informazzjoni. Grazzi ħafna jiena nixtieq nitnad il-kelma sal komissjoni jekk jixtiequ jagħmlu kontribut. Le. Fil-qosor insomma. fil-fatt il-punti għaw l-għanin semmew u jena nista il li fuq il-kwistjoni ta' rizorsi u kompiti addizzjonali għadin naħdmu jitfit ma' ekka sabiex nizguraw li huma anke b'daw il-kompiti ġodda jibqaw jaħdmu dan sar flimkien mhux biss mas servizzi ta' kummissjoni imma anki mas servizzi baġitarji ta' kummissjoni fuq dawk l-aspetti li semmew il-konformità reġistrazzjoni dan kien diġà ġie identifikat fir-reviżjoni ta' Reach li adottajna prezentajna u koll fil-parlament fil-rabija ta' din is-sena u l-implementazzjoni ta' l-azzjonijiet fil reġistrazzjoni, eccetera, ma' eka u l-istati membri kollha fil-laqat ta' esperti relevanti. Ovvjament. Il-rizultati huma allarmanti u jisqu fuq irtieġa illi jikomplu jaħdmu fuq dan il-punt u jekk ikun hemm bżonn anke jmur lil hemm dak li aħna identifikajna fir-reviżjoni tar-riċ. Grazzi. Naddi l-kelma l-Sur eh, Hansen, il-direttur eżekutiv taka biex jirraġixxi għal eh, u jistaqsi u forsi kun jista' jitwiġibkom għal-mistaqsijiet ta'kom jina ser niprofa nati xi tweġibiet jgħid is-Sir Hansen. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet li għamiltu li. U skużawni jekk forsi kummenti tiegħi tal-bidu ma semmewx kull kwistjoni. Jiena għażilt lista, jiena kelli lista twila li t-nindirizza biex nirreferi għal rapport ta' 10 snin tal-Kummissjoni illi għandhom lista twila eh, biex ngħidu illi aħna aħna impenjati bissieħ biex nindirizzawa. Jek nibda fuq il-bicċa tal-compliance, tal-konformità, ħanna ma kommenti jem, u bat niprofa namel sekwenza u il kussjoni tal-compliance eh, irridu nwa fl-ħar. Pero, tajjeb li nejdu illi ek irridu eh, eka, iva irridu jisaxu dan. Irridu illi nkomplu naħdmu mal-aġenzija, ija u għadmir tijaj illi jena namel dan fil-fat aħna kan namlu ħal nerfaw responsabilta li għanna bżon nerfaw. Iva nħanuru li għanna għanna ċertu tħassib ma studju tal-BFR. Mm, iva dan jikonferma dak li dik l-informazzjoni ħna ġbarna internament u Iva aħna mħazbin. Mussan nħibew, le. Jena ħanweġibkom, wuċi bil-qoddim jena minix ser nħabbi naħbilkom xejn, se nħebba wara subajja. Jiena ħan nitkellem fuq reġistrazzjoni, ħan nitkellem ftit fuq il-sfond, fuq il-databases tagħna, ħan nitkellem ftit fuq il-reġistrazzjoni, il-bioċidi, mbagħad naddu għal biċċa tal memorandum ta' ftehim l-industrija, il-pożizzjoni tagħhom, il-funzjoni tagħhom fix-xogħol qed isir fuq konformità. Umbat jista' jkollna dibattitu jekk il-tweġiba tiegħi hija suffiċjenti. Fir-reach, jien hawnhekk ngħid aħna għax mux istituzzjonali di. Ma sa dizinjena reach, jina kont kizmin iż-żmien qed kont Aħna kena ċertu għażlit fundamentali ta' xridna nimplementaw il-modelli li aħna kenni aħna kenna kienu il-sistema eżistenti li kienu kemiċi eżistenti li 99% tal-kemiċi li finu fissu li jistaw jintużaw e kif ridu l-industrija bebda affas regolatorju. s-sataw jamlu li jridu bihom. Mbagħad kien hemm estrem ieħor sistema ta' awtorizzazzjoni fejn l-industrija tista' tamitti dossier li kellu jiġi verifikat minn awtorità il-verifika titumbat tippermetti li jkun hemm aċċess għas-suq. Mbagħad il-verifiki jkunu jekk id-dossiers ikunux konformi mar-rekwiżiti mbagħad wara il-kontroll ikun hemm aċċess għas-suq. Issa n-numri li ħanurikom fuq reġistrazzjoni il-fuq minn 20.000 sostanza siruna li Is-sistema ta' autorizzazzjoni fejn aħna qed nivverifikaw il-konformità bil-qudiem għal 20.000 sostanza qabel aċċess tas-suq jew ser jirrekjedi ħafna ħafna snin, ħafna iktar snin milli għandna bħalissa sabiex nkunu nistaw eh, ndur nkunu nistaw jirnexxina, per esempio bjaċidu, eh, namlu 30 sena eh, sostanza fis-sena. Għanna l-fuq minn 20.000 fil riċ Għallu għad-deċizjoni ta' kizmin kienet li sistema ta' autorizzazzjoni musta taħdem. Mela namlu ibrid, sistema ibrida fejn inti kollok l-industrija li batu d-dossiers tagħhom. Nikunu kompleti. Mbagħad ekspos l-aġenzija tifferifika il konformita Il-compliance dak li għedin namlu eh, illi aħna eh, għamilna ja, musta ninħeba waraja din ikkonferma u naqbel li jena mħasseb fuq din iva u li għat jista jamla. Imma s-sistema edemek biex il-kumpaniji jibqaw fissu. suq Ġviri bu miex fissu illegalment. Il-sistema edha tali li d-dossier skolla u ma kompluti. Imma ħafna minna bu miex konformi. Imma dan idħol fid-dettalli ta' iktar il-qoddim. Ħantikom xi ċifri l-ewwel Jekk aħna għanna l-fuq minn 20.000 sostanza fis-suq li huma issa parti mis sistema riċ saru komple integrati għal sistema riċ għandhom id-dossiers kollha kompluti. Dan huwa dokumentazzjoni ta' kif l-industrija nifisa tirregola il-kimika. Allura issa fidejna biex naraw x'se jkunu dan id-dossier ta' reġistrazzjoni u ngħidu intom qed tirregolaw sew jew irridu nintervjenu xi partijiet. Mbatt il bord li kien jirrepreżenta l-Parlament għali li dis-sena kienet l-aħħar sena ta' reġistrazzjoni dis-sirs kollha kienu fis-sistema sistemi kollha, sostanzi kollha ma' regolati. Issa għanna sistema interna iktar, tlaħ taħdem iktar mod avvanzat, ħafna ktar mill-li kena qabel għax issa qed jirregola dak li hemm mhux fejn kien qabel kulħadd jagħmel li jrid. U pero xort għadna ma wasanniex fej jridna. Jekk għanna nduru lej databases u għed mill-ikbar kompetenzi li għanna li aħna aħna semmejna e, ilu. Għan ingrati ġifiri mux bis lejn istaf e, l-pegati ta' eka, ma' kħi redux il-surti. Tan investew ħafna fi sistema tal-IT aħna ġenzija li hija marbuta mal-IT Nkunu saw niproċessaw id-data u ndoħluha fil internet għal konsultazzjoni pubblika, informazzjoni pubblika. Mod effiċenti ħafna dik li huwa intervent manwali u għal dik li eh, kompetenza għal dak li huwa numru ta' databases per eżempju kif semmejna ehm, u dak li hemm li tkellimna ma' l-istati membri fuq il-24 sija e, eh, sebatin fil-ġimgħa hotlines biex jien ċittadini f'emerġenza meta jkun hemm eh, inċidenti bi kimiċi d-dar. U dawna għedin ikunem il-kimiċi f'artikli fejn ir-riċiklatur ikunu jistaw jisseparaw il-skart ta' riċiklar u anki biex ikunu min qed jipprodutturi jaraw li ma partijiet jistaw jiżviluppaw mingħajr ma jużaw kimiċi ta' li huma perikolużi fihom ġi informazzjoni eh, li tista' tgħin l-innovazzjoni minn isfel sa' fuq u manki minn fuq s-isfel. Eh, u hija qasam fejn aħna eh, dinna din diskussjoni biex eh, ikonna risorsi. Emenda li kienem fil-komitat tagħna fuq ir-risorsi budġetarji ma maqbinnix fuqhom fil-plenarja l qed nippruvaw insibu rizorsi biex insibu dan il- affasa r-rizorsi eh, li kien parti mill ideja tal-parlament fil-fat eh, li dan jissemma fin-negozjati imma pal rappresentant tal-Komissjoni qal qegħdin naħdmu flimkien sabiex insibu soluzzjoni. Uh, Aħna rridu nafmu is-sinerġija eh, li jissaxħu Aħna nridu nużaw ħafna risorsi tal-IT eh, li naraw jek forsi nistaw nsibu nies nkunu irħas b'nadi oħra li rridu nqablu l-prezzijiet. Hemm dawk ir-riżorsi wkoll finanzjarji, hemm il-kol indirizz rridu ninsaw kwistjoni tal-bioċidi. Aħna grazzi għall-infrastruttura tal-IT tagħna aħna għanna bżonn intervent manwali u għanna t-nejn nies Eh, eh, li jużaw dawn ekwivalenti biex ikonna eluf u eluf ta' dossiers fuq l-internet fis-sena. Grazzi għall-infrastruttura tal-IT. U għedin jipublikaw 99% eh, ta' dak li aħna nieħdu. rridu nitolbu il-konfidenzjalità u nħallsu għalih eh, il-talba tal-konfidenzjalità fis-sistema li aħna nużaw il-proċess aħna nużaw mela ma npubblikawx informazzjoni jekk U ehm, ftit dossiers għandhom dan it-talba ta' konfidenzjalità. Ma tantx hemm dan it-talbi tal-konfidenzjalità mill-industrija u l-biċċa kbira tal-informazzjoni tmur fuq l-internet fil-fatt. Għal daqstant, jekk inti għandek dossier illi inkollu data li mhuwiex konformi, mela huwa viżibbli għal kulħadd għad jista' jara. Dek l-isem tal-kumpanija u d-data u d-data u l-informazzjoni kollha marbuta magħha. Mhux qed ngħidu ġifieri dan id-data u konform jew dan id-dossier jkun konformi jew le. Jemet nagħtu l-informazzjoni kollha biex kulħadd ikun jista' jara kirid bl-isem eh, tal-kumpanija. fil-bioċidi li mamlu ta' ma' trasparenza u l-prezenza tal-industrija hemm edha, prezenza tal-industrija hemm hemm ukoll eh, stakeholders kollha ġifieri hija biss għandek ukoll stedinijiet mill-NGOs tal-ħodor il-konsumatur mill-ħaddiema u eh, partijiet interessati oħrajn. Anke aħna qegħdin insegu il- eh, gruppi tal-Komissjoni biex ikun hemm rappreżentanza bilanċata biex ikun hemm parti mill-assigurazzjoni li xnaraw illi daw illi ħna kollha jisemmew qabel ma nieħdu deċiżjoni. Aħna rridu nżobmu ma diskussjonijiet tekniċi. Aħna għandna messaġġi politiċi eh, illi forsi ma jitqisux, li forsi illi jitwaqfu f'nofs il-messaġġ fid-diskussjoni. għalfejn din il-preżenza tal-industrija aħna għandna applikazzjoni għall-industrija. U ximdaqiet l-applikazzjoni mhijiex mija fil-mija eh, ċara u allura irridu nistaqsuhom x'irid x'inna ngħidu biha dijek hekk u għalli għaliex aħna biġek ma nirx għalfejn noqogħdu morru lura proċedura bil-miktub biex isiru daw l-affarijiet. L-affarijiet mhux qed isiru wara eh, bibin maluqin qed isir mill-stakeholders kollha u ovvjament l-esperti mill-istati membri. Mela studji tal-BFR, il-konformità. Għandi xi numri għaliex aħna minna xi xogħol mhux qed nagħmel dan bħala intervent defense nipprova niddefendi ruħni. Għamlu iva verifiki ta' konformità minna ħafna xogħol imma dak ix-xogħol naqbel bisih mux mhux Però rajna eh, ċekjajna mit sostanza sitza. Rajna d-data kollha li hija relevanti biex identifika din is-sostanza ta' eh, tħass li huma ta' eh, ta' poli ta' mm, iktar bżonn illi jiġi ċekjat. Umbat minn hemm kien hemm iktar data li kellna bżonn, ġri data li tingħata mill-industrija mhijiex konformi ma' regolament ta' reach u allura rridna illi dawn it-test isiru biex isiru konformi. Aħna mhux naqbdu u nażlu dawn is-sustanzi għall rida aħna nażlu dawk is-sustanzi fejn inti għandek iktar ċans li ma jkunux konformi. U aħna se nagħmlu l-għodda tagħna tal-IT bażi tal-aġenzija tal-IT tagħna nsibu dossiers eh, li jkunu li iktar hemm ċans li jsibu dak li mhuwiex konformi li ma mhumiex konformi mbagħad naraw li ma sustanzi għandhom huwa ta' volum għoli għalfej hemm l-użu tagħhom u għalfej hemm qegħdin qegħdin jiċċirkolaw. Il-regolament ta' riċ miex sistema tagħna kif qed ma ma stajniex nagħmlu sistema ta' awtorizzazzjoni għax u għawis xol, għanna għanna għanna għanna bżon eh, illi nanġorna u iktar ruħna fuq eh, eh, il-xol illi għatfad l-inna namlu. Għana mħazbin, jivan impiegati mħazbin. provoni nifinalizzaw il-program ta' ħidma l-2019 li diskus. diskuss u jitiġi adottat fil-budget ta' ġestjoni f'Deċembru u ovvjament il-kwistjoni ta' konformità hija priorità għolja għalina li ġi identifikat bħala mir-rappreżent tal-Komissjoni qabel anke fir-reviżjoni tal-Komissjoni aħna daħanija fil-preparazzjonijiet tagħna l-2019 din hija priorità għolja u eh, allura aħna irridu illi ndaħlu eh, iktar sforzi, irridu nipretizzaw ir rizorsi u għalkoj minna ħal ohra irridu li fil-fema tagħna aħna b'esperjenza personali daw l ohra xar snin irridu eh, li teħdu deċizjonijiet isir iktar malajr. u l-inżommu studju legali issa skadenzi li hemm bżonn u nippruvaw ndaħlu iktar, naraw sibu buktar rizorsi biex nagħmlu iktar. Biex intikom xi ċifri. Membru wieħed, pingat wieħed nistgħu nagħmlu ħames compliance checks, kontrolli ta' konformità ta' sostanza. F'sena, għal kull persuna. Nġvina qed nirrappreżenta l-Aġenzija qegħdin hawnhekk biex naqdu lilkom u nistgħu nagħmlu l-kalkoli flimkien kien tridu. Jekk intom tridu tagħmlu 100% tal-kimiċi ta' volumoli mela nista' npoġġikom u ngħidilkom eżattament kemm ħandumu eh, bir rizorsi li għandna bħalissa nista' ngħidilkom li jina li jina l-effiċenzi jt nistennew li mażmin nkunu nistaw ntibu, staff tiegħek isiru iktar kompetenti, iktar u iktar esperjenzati jistgħu jagħmlu iktar u jżidu mal-volum tax-xogħol tagħhom. Jiena nista' ngħidilkom kemm ir-riżorsi għandna bżonn sa skadenza li tridu nlestija. Mhux se ngħidmilha issa għandi bżonn iktar ċans mill-A4 li għandi issa, probabbli għandi bżonn computer u Excel spreadsheet imma nista' nerġa' lura lilkom jekk tixtiequ b'dawn inċifri. Xit ngħidilkom biss illi hija priorità fuq l-aġenda tagħna qegħdin hawnhekk biex naqdu ċittadini, ovvjament dan huwa ta' tħassib għalin għal kol iġifiri edin poġuwa bħala priorità għolja għall-2019. Mbagħad għandna dawn il-metalli, dawn il-industrija ta' non-metalli wkoll. Mkonkave u koll il-onshore, l-industrija ta' zejt onshore. Aħna unnek mux edin namlu biex nisossis biex dak qed namlu fuq il-konformità. Dak li edin namlu u għali hemm xi kwistjonijiet li huma komplessi il ċanis ta' zejt huma mamunin mill-eluf ta' kimiċi għetekan fuq il-petroleum għonek u l-industrija għetta kienet edha t-ċekja u t-valwa kimiċi għal snin twal u għahna diskutajna xsibtana ma l-esperienza taħħom biex naraw eżattament eh, li kif x'deċiżjoni ħanieħdu aħna mhux kol mod konġed magħhom ġifieri ma x'għan nagħmlu x'ridu nagħmlu aħna. Qabel ma namlu applikazzjoni u li namlu aħna nispjegawlhom l-esperjenza tagħna xieġu ma jiġrix jistgħu jagħmlu jekk jistgħux jagħmlu eh, sqarja deroga, jitolbu deroga għat-testjar jew le. Għaddu bikri wis ġifiri, ah, sempliciment li dejja li jkollna nkusan fassu dossier iktar b'saħħtu biex naraw fejn ma naqblux ma' eka u l-industrija fuq il-konformità tad dossier Eh, għam iktar minn nqodu qodnu fuq baħin u naħlu ħafna żmien fuq eh, klassifiki li wara kollox jispiċċaw huma konformi. U sempliċiment jekk kwistjoni ta' fiċenti u skambju ta' idea ta' informazzjoni, ta' esperjenza, ta' femmiet ba' mhux ħaġa li taħdem in parallel taħdem qabel ix-xogħol regolatorju. Nittama li ċarajt eh, tħassib da ċara tħassib tiegħi illi jina l-lest li nerfa responsabilta li jina mux neħeba war s-subaja, ġifiri jek jina ma ndirizzajt xej, jilna mux problema, nerġa eh, l-ura biktar dettali jek għandkom zonnom. Thank you very much for... Grazie għatiq għal da dettal kollu u onesta fir reazzjoni għal mistoqsijiet li saru. Naħseb għanna ħafna affarijiet x'niċċaraw iżjed forsi xi wħud minnhom jistgħu jsiru b'mod dirett hawnhekk imma jkjoġobkom żommu eh, limitu ta' ħin e, raġonevoli. U ovvjament ħajkonna eh, opportunità opportunità nkomplu b'di diskussjoni barra minn din il-kamra. Imma ħanat il-kelma l-ewwel is-sur Ekord, mbagħad oħrajn dwar mistoqsijiet jew rimarki. Umbat ikun nati ċans li direttur biex wieġeb. Grazzi suċċer, ħan itkan fil-qosor mela. Grazzi għal dan sur Hansen u din id-diskussjoni għandna bżon ikonna, għandu bżon ikonna. Immanka jien nixtin inkompli fuq il-numri li tajtna għax inti tkellimt fuq il-compliance test sal-700 illi miex 5% ma hija direzzjoni mhix għalejn il-5% imma żewġ terzi huma non-konformità. Aħna nitkellmu biss fuq awtorizzazzjoni meta nitkellmu fuq sustanzi ta' riskju għoli ħafna imma hemm rimarki li d-dossier għandu bżonn ikun l-attenzjoni għandha tkun fuq il-konformità fis-suq. Allura żewġ terzi mhumiex konformi, allura il-mistoqsija tiegħi x'inhu lan tiegħek għas-sena d-diela meta tiġi lura ta' dawk il-non-compliance, dawk il-dossiers illi ħajibqgħu mhux ma jkunux konformi, x'ħat tagħmel bihom. Ok, kellim li miss. Grazzi. Grazzi. Veru, eh, kemm għażla hawnhekk fuq il-modelli mela pereżempju reġistrar u jekk id-dossiers qed isiru eh, fuq awtorizzazzjoni palma per eżempju riċetta tal jew inkella jsir awtorizzazzjoni skużani tal-mediċini. Inti qed tgħid hawnhekk għandek ħafna dewmin. Jien kieku naċċettadi kieku fuq id-dewmin kollu li inti kellek fuq sustanza kimiċi, iżda inti mistax tgħid li ġibnu minn dik id-data inti da kollox illi jiġi fabrikat mis sustanza kimika minn dakinhar law minn dak li bdew il-regoli ta' reġistrazzjoni law, mela dawk irridu jiġu reġistrati jew awtorizzati, għaliex jekk le, x'garanzija aħna għandna bħala ċittadini Ewropej illi mhux nkunu qegħdin nkunu sottomessi eh, sposti għal dawn is-sostanzi kimiċi. Aħna attwalment ma nistgħux noffru garanzija protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem untom qed tgħidulna ifhem aħna ma nix iċ-ċans ma nistax nlaħqu u dan ħaj xekkinna min nipoġġu l-affarijiet fis-suq u naraw x'hemm fis-suq imma diġà qegħdin nkunu kontaminati bil-affarijiet li hemm fis-suq, sustanzi li hemm fis-suq bil-konsekwenza saħal għedna naraw. U allura aħna rridu nidu li issa mela obbligatorju li jinti kollok dik l-awtorizzazzjoni fuq sostanza kimika. Allura, il-mistoqsija tiegħi dija il-proibizzjoni, pereżempju, intom qed tgħidu illi dossier mhuwiex konformità u jiena qed nara hawnhekk illi fl-aħħar mill-aħħar min qed jiddakjara mhumiex konformi ma rix mela l-awtoritajiet nazzjonali li huma responsabbli ta' miżuri ta' eżekuzzjoni aħna irridu nejdu illi jekk mhux komplut huwa l istat membri illi aħna irridu irridu nafsu fuq u dan irridu nispjegaw. Grazzi u kif qali sur biħart jixtieq jagħmel xi mistaqsijiet u rimarki oħra, mbagħad niġu lura għad-direttur biex iwieġeb. Grazzi ħafna. Mhux verament mistoqsija mama. Kelma ta' ringrazzjament li l direttur tal-li kont onest u mift u sinċir f'da' dibattitu ma provajċ e, taħbi l-affarijiet qed tara it-teddit, ir-riski u qed fakkarna fuq id-doveri li nagħtu livell adegwat ta' finanzjament biex tagħmlu dak li suppost qegħdin tagħmlu għalija. L-iktar ħaġa importanti hija il-kredibilità silħan fil-moħ, tal-moħ kena regolamenti, imma il-kredibilità u dim il-votanti tagħna hija importanti ħafna minix qed nippreżenta l-esperti, met nippreżenta Ewropej li huma nkwitati b'dan. Nistgħu niddiskutu pestiċidi, eh, ħażna ta' Eh, ta' affarijiet perikolużi, iġ fil-mistoqsija ħarija din. Tista' tgħidilna xi ħaġa iżjed dwar dak li relevanti għal ħafna pajjiżi, ġifieri, il-ħażna ta' veleni għandkom xi pjan biex ta' twet u supervizjoni ta' dan. Anka itmex il-ġestjoni eh, ta' tmexxija f'dak li għandu xasamma veleni. Iġfri aħna m'għandniex Eh, nesploraw eh, dal-materjal għal pajjiżi terzi għax maħniex kapaċi insolvu pożizzjoni tagħna stess hawnhekk. Grazzi għal darboħra għalik għal futur fil-ħidma tiegħek. Fidejk, direttur. Grazzi ħafna. Għanibda bl-aħħar interventu, grazzi ħafna għal kredibilità, l-istampik tal-kbira, relazzjoni ma' ġestjoni tal diskart u jkolli ngħid li hija ir-rwol assolutament eh, importanti fix-xogħol ta' eh, ta' ġestjoni tal-iskart qudiem id-dinja kollha li nibnu l-kredibilità u fiduċja. Imma nittama li nistgħu nibnu wkoll aġenda dwar il-kimiċi għad-dinja kollha. Immiva, il-kredibilità hija eh, l-iktar ħaġa importanti ta' xogħol tagħna b'żewġ modi l-ewwel. Jekk ma nkunux eh, kredibbli mal-votanti tagħkom, allura ma nix nagħmlu x-xogħol tajjeb kif suppost, allura rridu nibtlu. Allura huwa indikatur ta' x'għandna nagħmlu. U ma minnaħa naħa l-oħra, Jekk jirnexxina nagħmlu dan allura aħna niproteġu nipproteġu ċittadin u jien ukoll votant. Jiġifieri dan għalax bħala lana ħari ta' xultanno għax bekk nkun qed ninsodisfaw iż-żewġ naħat. Dwar l-kwistjoni tiegħek ta' anzi, dak li nara fix-xogħol mill-leka u il il u timbru zaħir tijaj u dim l-istampa da' zekkar kbira hija li nkunu kapaċi nikonvinċu l-votanti, l-ċittadini nikkonvinċuhom li nurruhom illi aħna din eh, namlu avvanz fl efficienzi biex fil-flus li huma jonfqu qed jintefqu sew u t-tieni hija konsistenza. Dik kienet il-kwistjoni waħda mill-kwistjonijiet fuq l-inkonsistenza u l-inċertezzi illi li jiġu magħhom. Ma nista' nagħtikom xi eżempju kif kellna żmien ma nista' nidħol fihom fejn hemm inkonsistenzi. Għal raġuni tajbin ħafna, imma huwa diffiċli li nispjegaw nispjegaw. Allura naħseb li waħda minn modi bażiċi kif nimxu fuq il-kredibilità huwa li naħdmu fuq sinerġiji u konsistenza. U allura niġi lura l-ewwel tal-batija l-leka jkollha l-possibilità u possibilità l-kompetenza li taħdem fuq dawk is-sinerġiji u konsistenza billi taċċetta iżjed kitmiet u jisiru u jidħlu flakki dwar il-kimiċi. U dan mhux qed ngħidu għax eh, maħniex nagħmlu affarijiet li għandhom xaqsu fuq għal-kredibilità, ma rridu nru għajżjed din. Fi 30 sena preċedenti tiegħi u dinetta sena ilu waqt is-smigħ tiegħi jiena dejjem kont imdaħħal fil-kamp f'dan is-settur u għalija eh, li għamu xej għajr e, flussi flussi ta' kimiċi. In-nis qabel kienu jħassu il-materjal bħala ħaġa u jina nara meta nara stess ħaġa nara taħlita ta' kimiċi differenti e, anka li jinkludu wkoll kimiċi ħzina. Iġveri l-politika tagħna ja' il-futur li hija integrazzjoni fuq il-veren ix namlu bihom. Mhuwiex fil-kompetenza tagħna għalissa fis-sens li fuq il-veleni, fuq il-ħażna tagħhom, e, fuq il-ħażna ta' kimiċi li madu żmienhom obsoleti, li għandha x'taqsam ma' leġiżlazzjoni dwar l-iskat, imma nibnu e, esperjenza wkoll minnaħa tagħna Din hija kwistjoni kif inti tiddisponi minn kimiċi li madux zmieni, pestiċidi huma x'inhuma kif ħan iffaċċjaw għad il-problema u hawnhekk fejn il-kompetenzi u l-arfin tagħna u l-esperjenza tagħna irridu jidħlu dwar numri u figuri iva rridu nżidu. Ma nistax ngħid issa jista' tista' tkun skuża imma fi żmien tnaxil ċar tistgħu tattakkawni fuqha. Jien inni 10 snin, 10 xhur fuq ix-xogħol tiegħi jew imma f'Diċembru ħankun f'pożizzjoni fuq x'għandna nagħmlu eżatt. Wara nkunu eh, tkellimna mal-bord ta' tmexxija l-Management Board. U l-antana huwa li nippruvaw insibu l-kimiċi li huma l-iktar importanti bħala nonkonformità u xi kultant dak ix-xogħol huwa iżjed tal-kimika waħda milli għal oħrajn. Jiena fil-personal tal-ekka mhuwiex skoraġġut illi jieħu fuq spalleħ każ komplikat li għandu impatt kbir ħafna u jieħu eh, u jieħu kas ieħor li hu faċli biex ngħidu isma' e, solvejna aktar aktar iktar minn aktar problemi le dak ma nagħmluhx aħna. Imma tistaw titolbuni issaqsuni fi żmien il xahar kif u fejn għamilna iżjed dak li għandu x'tasem ma' konformità. U żgur li iġibkom imma għandkom issa e, impen minn għandi li diħan għamluwa ħanporġu iżjed sforzi fġiħ il konformita kif eżatt di se tiġi bħala figuri huwa diffiċli bħalissa biex ngħidu. Il-mira tagħna lissa hija ta' 200 fis-sena, 200 fajl fis-sena. U għat nimorru iżjed fid-direzzjoni ta' 200 sustanza. Għallek dak li għandi f'moħħin u accelerazzjoni iktar ħeffa f'dan ix-xogħol u jekk insibu 200 sustanza li jkopru 30% tal-valum fuq is-suq huwa aħjar milli nagħmlu 300 eh, eh, sustanza illi jfissru perċentwali jinqas fuq is-suq. Tkunu tistgħu tiġġudikaw sen oħra jekk konniex ta' suċċess u fej aħna minna xogħol aħjar. Grazzi lilek Grazzi tal-miġja tiegħek fostna u grazzi ta' dialogu daqshekk e, eh, onest li żgur nistgħu nkomplu fil-fatur b'dal-istess spirtu li kellna llum. Dwar il-kumitat, il-laqat tal-kumitat li ġejjin ħajkolna il-laqat li miss nar eh, nhar it-tnejn 12 ta' Novembru u mbagħad fis-17 20 ta' Novembru it-tnejn u tlieta ġematajn oħra għallu nistaw nagħlqu din il-laqa. Nirringrazzakom il-koll u tal-partiċipazzjoni tagħkom fid-diskussjoni. U allura nistgħu nagħlqu l-laqa. Grazzi ħafna, grazzi lilek. It was the issue of enforcement. I forgot to answer that. Yeah, but, um, well, I...